Euh, mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons... Signori, kollegi, ser nibdew mill-ġdid u ser inkomplu il-ħidma ta' dan is-seminar tagħna dwar il-ċirkolazzjoni libera ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea nixtieq nilqa' il-mistidna mill-Parlamenti Nazzjonali u li ser namel mill-ewwel huwa illi nibda il-sessjoni ta' warnof sinar dwar il-liġi tal-familja u tas-suċessjoni permezz tas-Sinjura Alexandra Tyne. Eh, pero qabel jibda is-Sur Kurt Lehner l-ewwel. Grazzi, Signora President, jiena tassew kontent li ninsab hawnhekk magħkom. Ilni ma nersaq lej Brussella l-11 xar, iżda kont qed naħdem qabel dan kont qed naħdem għal xi sentej u tliet snin dwar dan it-tip ta' dwar il, dan it-tip ta' dritt ta', liġi u għalhekk li nċedi l-postijaj fil-Parlament. Kien xogħol ta' ħidma kbira u ikolli ngħid illi il, dik il-ħabta il-proposta tal-Kummissjoni kienet eh, waħda tajba iżda Eh, issa il riżultati li ħarġu minna tassew kienu aqwa mill-wieħed seta' jistenna. It-tlet istituzzjonijiet ħadbu bisih flimkien u b'mod kostruttiv ħafna il-Kummissjoni ġifiri il-Parlament Ewropew u anka il-Kunsill. Kien hemm ħafna laqat u kontribut, tqajmu ħafna mistoqsijiet, jiena kont involut f'dan id-dibattitu kollu u forsi eh, naħseb hawek aħjar illi ma noqgħodx eh, nitkellem wis eh, dwar il-pożizzjoni tiegħi għaliex fil-fatt kellna ħafna problemi fil dwar problemi ta' ċaqli ħieles, però ħafna minn dawn il problemi ġew solvuti u problemi oħra għajmu. F'xi ħaġa sempliċi ħafna fil-Belġju, Franza, il-familja, il-successjoni u um, il-wirt fi Franza jimxu it-fit. Jekk tares li il-leġizlazzjoni il-liġi tal-materjali tal dawn ma kollha partijiet differenti tal-liġi li flimkien ħolqu leġiżlazzjoni li qed tkun problematika. Daw il-problemi għandhom bżonn u jiena nħoss li jistgħu jissolvew. Dinja waħda mir-raġuni illi meta kunu qed inqablu liġi materjali huwa diffiċli li jagħmel dan it-tip ta' taqbil għaliex eh, huwa jista' sara l sistema Jiena naħseb li hemm eh, vantaġġi kull fejn immur u l-kull min nisma, ikollu l-impressjoni li regolament għajt jintlaqa tajjeb u sissat ma kien hemm ħadd illi tkellem kontra dan ir-regolament. Nixtieq uh, eh, naprofitta minn din l-opportunità sabiex nagħmel talba diretta lil kummissjoni sabiex meta joħolqu il-formuli u ċ-ċertifikat jekk joġobkom għamluhom uh, faċli uh, biex meħti ikollu u aċċessibbli għaliex jekk le l-ebda pajjiż membru ma jagħmel użu minnhom u jmur lura leġiżlazzjoni nazzjonali. Għalhekk jekk joġobkom tippruvawx tinkludu l-punti kollha li res u l-istati membri kollha x'inkella dan il- ċertifikat jista' jiġi tant komplikat li n-nies jispiċċaw ma jisawx. Mbatem hemm ħafna deċiżjonijiet x'wieħed jieħu mhux biss eh, għannis involuti f'sentenzi fil-qrati. Ħafna mill-problemi u dettalji ma setax wieħed jevitom u ninsab ċert illi però uħut minn dan minn dawn stajna nevitawhom hemm wisq uh, eh, dettal f'din il leġislazzjoni u ma jkunx ta' min wieħed jinkludi kull mistoqsija li wieħed jista' jaħseb fiha. Din kienet tagħmel affarijiet wisq komplikati. Jiena tassew kontent eh, b'dak li ser nismu aktar il qudiem fil-konversazzjoni llum. Euh, Grazzi ħafna għal dak l-intervent. Issa il- um, il-kollega tiegħi Alexandra Tejn illa ħat kompli titkellem fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna Sinjura President, il- diskussjoni tal-lum hija jekk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea gawdux minn moviment liberu. Eh, ħafna drabi, sfortunatament il-tweġiba hija le. Jiena r-rapporter għal żewġ regolamenti, waħda relatata ma' żwieġ bejn l-istess sess eh, tal-istess sess u l-oħra dwar is-ħubija. U kien hemm xi każi, hemm xi każi fil-fatt eh, ta' eh, sess ta' switch bejn l-istess sess jew ta' sħubija fejn il-ħud wieħed mill-konjuġi jiddeċidi illi ma jaċċettax xogħol f'pajjiż ieħor għaliex ikun ser kawżalu ħafna problemi. Dan minħabba il-fatt illi l-isħubija tagħhom mhijiex magħrufa f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u speċjalment jekk kollhom tfal adottati wkoll. Għawek għanna żewġ regolamenti ħassejna illi regolament wieħed ikun biżejjed, però għal raġunijiet politiċi għandna żewġ regolamenti għaliex regolament wieħed dwar is-sħubija ċivili ma konniex ċerti jekk uh, din hix ser taddi. Palissa l-affarijiet jidru pożittivi u bħala liberali kien uh, kien importanti għalija li niżgura illi il-sħubijiet ċivili ikollhom lażla eh, għal sabiex jażlu liġi din tinsaf fil-rapport li palissa qed eh, eh, niddiskutu u jiena nispera li nakwista maġġoranza l-affarijiet jidru pożittivi kif ġaet. Dan ser jifisser ħafna dikjerazzjonijiet għal stati membri, però illi imorru kontra u ma jgħawx dan il-rapport, għalix ma jishtiqux illi l-rati taħħom ikollom jaffaċċaw dawn il-kustjonijiet legali f'kas ta' divorzju jew separazzjoni. Per eżempju, għandek żewġ persuni ġermaniżi f'sħubija ċivili li jgħixu fil-Polonja, jekk jisseparaw, iridu jilħu ftejim dwar kwistjonijiet ta' proprjetà u ser ikollhom bżonn imorru l ġermanja biex jagħmlu dan. Sfortunatament dan huwa l-istat tal-affarijiet. Eh, hemm ċerta affarijiet li ma tistax taqbad u timplementhom għalhekk eh, sitwazzjoni hija illi kontra dak li jiġri f'xi stati membri li huma għal avangard ħafna bħal pajjiżi Skandinavi qed jgħidu illi il uh, huma qed jgħidu illi uh, il-regolament huwa mhuwiex eżawstiv, u mbagħad hemm pajjiżi bħal Italja u l-Polonja li qed jgħidu illi uh, hija wisq, dan ir-regolament huwa wisq. Il-kwestjoni mbagħad tal-unanimità. Kenna l-Presidenza Ċipriotta u kenna laqa konferenza kbira fiċ-Ċipru u sanna l-presidenza Irlandiża. Mux ser ngħid li dan il-suġġett ser ikun fuq net tal-aġenda Irlandiża, pero għal darboħra rridu naraw jekk hux ser nagħmlu progress f'dan il-qasam. Jiena ser nressa eh, proposta ta' kompromess sabiex nejn lil eh, demokratiċi kristjani fil-parlament u il-konservativi sabiex ikollhom eh, affarijiet li fuqhom jistgħu eh, jimxu. U ikun hemm ftehim fil-Parlament dwar il-konsegwenzi tal-proprjetà f'każijiet bħal dawn. Għandna smieħ għandna proċedura ta' smieħ li hija daqsxejn differenti mill-regolament ta' suċċessjoni l-iskadenzi huma importanti ħafna u dawn ser jiddependu eh, kem kemm ser jinexxilna niksbu ehm, punti u affarijiet. Eh, jina dakollu li kalli ngħidilkom nixtieq però nirringrazzja minn qalbi il- professur mill-Basic Law Agency li ser ikun qed jitkellem għal huwa importanti li wieħed kollu l-għażla ta' fejn uh, japplika il-liġi biex inkunu kostituzzjonali. Grazzi ħafna Alexandra. Mela ħakunu qed nismaw minant żewġ esperti tagħna. L-ewwel se nkunu qed nismaw il-Professur Hess, direttur tal-Max Planck Institute Luxembourg for International European and Regulatory Procedure Law. Grazzi, signori, grazzi tal-li. Sedentuni għawnek il-lum il-sujġet huwa dwar il-suċessjoni u il-testmenti, kwistjonijiet mux rizolti. Jiena mux ser namlilkom li tanija siħa ta' dnubijiet imma minflok nixtieq ngħid kelmtejn dwar il-prinċipji ewlenin f'dan ir-regolament u nipprova inwieġeb xi mistoqsijiet u mbagħad ngħid li ma kwistjonijiet huma importanti għaċ-ċittadini Ewropej. Imbagħad sa nitkellem dwar il-partijiet problematiċi biex ngħidulhom hekk tar-regolament. Ir-regolament huwa marbut mal-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar tad-deċiżjonijiet. u dokumenti pubbliċi frabta ma' suċċessjoni u li noħorġu ċertifikat Ewropew ta' suċċessjoni. Jekk naraw it-titlu nistgħu naraw li tiġi adottat approċċ komprensiv hawnhekk. Għal daqstant, leġislaturi Ewropej qegħdin jippruvaw b'mod komprensiv isibu tarf ta' kwistjonijiet marbuta ma' suċċessjoni transkonfinali. Sissa ma kellna xejn bħal dan. Dan huwa xogħol totalment ġdid għalix hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-liġi li ser tapplika u ser naraw li ma' sistema legali ser tapplika mod transkonfinali. Ma kenniex preċedent hawnhekk, ma kellna l-ebda modell. Ah, huwa xogħol totalment ġdid f'dak li għandu x'jaqsam il-liġi internazzjonali privata. L-ewwel mistoqsija neħtieġu strument bħal dan ħan ngħidilkom xi ħaġa li ġrat tliet snin ilu. Jiena sejjaħ li avukat illi qal illi għandu klient illi għandu dar zaħira fi Franza, fil-Massif Central, illi tiswa 60.000 euro u kol u 200.000 euro nistan talabni jekk nistax nati opinjoni dwar il-liġi tal-wirt franċiża iżda li ġara kien illi ċittadin Ġermaniż suppost kellu jiret il-proprjetà u dak li kien hemm fit-testment u il-propieta kienet tinstab fi Franza. Kien hemm żewġ sistemi legali setaw jiġu invokati hawnhekk l-ewwel net. Il-liġi tal-wirt Ġermaniża hija applikabbli u ser dik il-liġi applikabbli ser jiġri għal għal din il-medda tal-art ta' 60.000 euro. Umbat din il klejm setet isir fi Franza sabiex il-klient ikun jista jieħu ċivet tad-dar il spejjes tal-opinjoni u tal-avukati kienu ser jammontaw għal bejna 10.000 u 15.000 euro. Aħna ma tlabniex l-ammont kollu, ma dan ifisser li parti kbira mill-wirt intilfet. Minħabba dan, kienet ċaġa tassew komplikata li noħroġ b'din l-opinjoni tal-esperti domt daqs ġimma biex niprofa nfassala u nqis ċirkostanzi speċifiċi. Issa, x'differenza tista' tagħmel jekk ikonna regolament dwar is-suċessjoni u l-wirt? F'dan il-każ kienet tkun tassew ta' siwi. L-ewwel prinċipju. Il-liġi applikabbli għandna nidentifikawa dan ifisser illi fil-ġejjeni kollox jista' jiġi evalwat għabbażi tal-liġi Ġermaniża biex ma jkonnix il-liġi ta' wirt jew ta' suċċessjoni Franċiża li tapplika eh, fil-proprjetà fi Franza. Apparti minn hekk il-wieħed m'għandux jaqsam dak li jinteret Imbagħad hemm iċ-ċertifikat ta' suċċessjoni Ewropew dan ifisser li l-persuna illi tiret Eh, fil ġermania tista' dan ċertifikat fi Franza u tieħu l-proprjetà dan ifisser illi nistgħu nifrankaw bejn 10,000 15,000 euro fi spejjeż mhix ħaġa ħażina wara kollox. Meta nitkellmu dwar kull regolament ġdid, kull strument legali ġdid, ktar qed nitkellmu dwar kwistjonijiet ġodda u mhux riżolti dejjem hemm punti illi jistgħu jiġu diskussi. Punti illi forsi jistgħu jarġgħu jiġu konsidrati jekk aħna Nitkellmu dwar revizjoni. Issa, f'dan l-isfond jiena nixtieq semmi xi punti. Ir-regolament jitkellem dwar il-liġi applikabbli u l-qorti fl-aħħar post ta' residenza abitwali din hija l-qorti illi tindirizza dan il-każ. Irridu nippruvaw nistabilixxu fejn kienet din ir-residenza abitwali għalix tista' tkun xaġa diffiċli naraw dwar li ma pajjiż qegħdin nitkellmu pereżempju direttur ta' Max Planck jaħdem f'Lussemburgu u jgħix e, xi ftit ukoll f'Heidelberg dan jista' jqajjem wimiet Jekk aħna għadin nitkellmu dwar kunċett e, ġenwin kunċett taħjar, ma naħsibx li jeżisti dan ma dan kollu jiena xorta waħda mħasseb immens dwar din ir-residenza abitwali għaliex jista' jkun illi dan il-kunċett ikun pjuttost vulnerabli għalix jista' jagħti il-każ illi il-partijiet involuti ma jaqblux dwar ir-residenza abitwali. Imbagħad hemm jħor ieħor il-partijiet jistaw jisibu ftejim soluzzjoni u dan ifisser illi sa ċertu punt illi ġi applikabli tista' tiġi mażula il-persuna li jatħalli l wirt tista' tgħid li eh, dan huwa l-pajjiż tiegħi, imma min jiret jista' jgħid biċ illi aħna ma rridux illi l-pajjiż ikun Spanja fejn jinsab il-wirt, imma rridu li jkun il-Finlandja. Il-persuna li qed il-wirt ma tistax tkun taf ma tistax tkun taf li ma qorti ser tindirizza il wirt li hija tkun ħallit jew ħalla fit-testment. U għalhekk ma kienx il-qorti Finlandiża illi ġiet mażula. U dan ifisser hawnhekk illi il-persuni ma setawx imorru l-Finlandja sabiex jiranġaw l-affarijiet hemmhekk. Forsi il-qorti Finlandiża kienet tkun mamra aħjar biex issib tarf ta' soluzzjoni. Kollegi jistaw jgħidu illi din forsi xi forma ta' konvenjenza. Imma ovvjament aħna irdu naraw li ma orti hija l-aktar mamra biex tindirizza kwistjonijiet ta' wirt ta' suċessjoni. Kummissjoni qalet illi il-qrati finlandiżi jew Spanjol fir-regolament jistgħu jsibu dispożizzjonijiet illi permezz tagħhom ikunu jistgħu jaraw kif ser jikkomunikaw bejniethom għaliex din mhix ħaġa ovvja xi stati membri l-affarijiet jaħdmu ħarir iżda. F'oħrajn l-affarijiet lanqas biss jaħdmu. U għalhekk komunikazzjoni diretta fost il-qrati huwa element konsiderevoli fir-rigward tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa illi jiena xtaqt nara riflessa aħjar fir-regolament. Jiena naħseb illi fil-ġejjeni eh, il-rati ser ikunu l-esti li jaħdmu f'dan dan il-network ġudizzjarju fl ewropa Punti ieħor li ma tantx ikkonvinċini u dan jorbot ma dak li konna qed nisimgħu dal-għodu huwa dwar dispożizzjonijiet ta' regolament dwar kwistjonijiet ta' rikonoxximent tal-sentenzi. Hawnhekk eh, fi Brussell kien hawn rikors għal regolament wieħed u fi prinċipju dawn huma eh, regolamenti, dispożizzjonijiet illi diġaġu ġew verifikati imma l kustjonija dawn huma l-aħjar dispożizzjonijiet Kontrarjament għad direttiva Brussel wieħed m'għandniex eh, kas tal-qorti tipiku imma spiss ikun hawn ħafna persuni li huma involuti u dawn il-partijiet numerużi kontrarjament għas situazzjonijiet illi spess li normalment jaqgħu taħt Brussel wieħed hawnhekk irridu naraw ir-rikonoxximent tad deċiżjoni tal-qorti. U din mhix l-aħjar soluzzjoni, jiena kont nipreferi xi ħaġa ħjar, jiġifieri regoli semplifikati jkunu dawk illi jarfu id-direttiva insolvency. Għaliex f'dan il-każ tipikament ħafna partijiet ikunu voluti u artikolu 26 ta' direttiva tal-insolvenza fl-opinjoni tiegħi huwa aktar simili għar-realtà. Aktar simili mid dispożizzjonijiet ta' Brussel wieħed. U dan huwa għal diffikultà fil-kodifikazzjoni tal-liġi ċivili Ewropea li hemm differenzi konsiderevoli. Huwa diffiċli illi noħolqu regoli ġenerali illi applikaw fl-Ewropa kollha kemm hemm xi punti oħra. Li nixtieq inqajjem ir-regolament. Għandu sezzjoni oħra. Jiena ser ngħaddi għandha aktar teknika issa. Ir-rikonoxximent l-aċċettar u l-adozzjoni ta' ċertifikati nazzjonali ta' suċċessjoni. Hawnhekk il-mistoqsija ja dan jista' jkollu effett fi stat membru ieħor u jekk ikollu x'effett ser ikollu. It-test definittiv ta' regolament jitkellem dwar aċċettar. Il-verżjoni Ġermaniża titkellem dwar li jkun hemm effetti evidenzjali il-mistoqsija fejn qed nippruvaw naslu. Fl-opinjoni tiegħi għadna ma sibniex tarf ta' din il-kwistjoni. Il-terminoloġija għadha mhux riżolta. Aħjar nistennew u naraw jekk nistgħux niksbu aktar ideat għabbażi tal-ġurisprudenza hawnhekk. Dan huwa wieħed mill-aktar aspetti diffiċli illi aħna qegħdin nitrattaw f'każijiet tal-liġi Ewropea illi jindirizzaw il-kontestazzjoni. Dawn dan iċ-ċertifikat ta' suċessjoni, ċertifikat Ewropew ta' suċessjoni, naħseb li huwa idea tajba. Jiena naqbel ma l-kellim ta' qabli li għanna nużaw lingwaġġ sempliċi, sfortunatament dan għadu strument fakultattiv biss. Huwa strument fakultattiv ġdid. Jiena ma nafx minħabba dan jekk ser jiġi adottat fil-prattika iżda jekk fis-snin li ġejjin Minissa se kem jidħol fis-seħ regolament ġifieri daqs sentejn ilu, sentejn oħra. Jekk il-partijiet interessati jkunu involuti bis-sieħ u jkunu lesti illi jużaw dawn id-dispożizzjonijiet il-ġodda, gawdu minnhom, min tkun xi ħaġa tajba. Jiena żgur illi intom indunajtu illi jien semmejt eh, bosta lakuni jew divergenzi Naf li nista' nitkellem dwar affarijiet oħra f'rigward tal-liġi internazzjonali privata, iżda bħalissa f'dan il-mument dak li nistgħu nistennew huwa li mill-2015 is-sitwazzjoni taċ-ċittadini fl-Ewropa f'rigward ta' każijiet ta' suċċessjoni transkonfinali iwa sitwazzjoni sejra titjib mod konsiderevoli, grazzi. Ku professor eh, S eh, sur li reġim de Grazzi tassew, professur Hess dwar il-konsegwenzi ta' propieta ta' sobiet reġistrati jina ser ngħaddi kelma lil Dr. Albin Deering. Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet fundamentali fi Vienna. Għad problem. Uh, Madam Chair, ladies and gentlemen, I'm very grateful for being given the chance to present to you an opinion. Signori, grazie tal-opportunità li tajtuni l-indressaq din l-opinjoni il illi resqet l affarej jina ser nejdilkom minn qabel illi mux ser nindirizza l-aspetti kolla possibli ta' dawn iż-żewġ fajs imma ser nifoka fuq il-tassib ta' drittijiet fundamentali li jekk aħna ġejna indirizzati, ġejna mitluba li nindirizzaw f'April 2012 sena l-oħra l-Parlament Ewropew talab l-Unjoni Ewropea, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, drittijiet fundamentali li jagħti opinjoni dwar ir-regolament propost fir rigward tal-konsegwenti ta' proprjetà ta' subiet reġistrati b'mod partikolari l-FRA ġiet mitluba illi titratta din il-kwistjoni misħuqa mir rapporter Signora Tajn tal-Kumitat Ġuri. Il-kopji miż-żewġa jistgħu jażlu il-liġi applikabbli u artikolu 16 u 18 tal-proposta tal-Kummissjoni dwar proprjetà matrimonjali u reġims il-proposta għal sobiet reġistrati ma tippermettix li subiet reġistrati għażla simili. L-artikolu 15 tal-istat li fejn tkun irreġistrata sħubija bħala l-unika liġi applikabbli. L-opinjoni tal-fra li ħarġet f'Mejju 2012 tiffoka fuq dan il-fatt illi l-abbosta regolament dwar il-konsegwenzi ta' proprjetà ta' subijiet reġistrati ma tagħti l-ebda għażla għal liġi applikabbli mentri għazla bħal din narawa fil-proposta dwar ir-reġim ta' proprjetà matrimonjali. Ja tefalu dawn id-differenzi ta' żewġ abbozzi ta' regolament fid-dal tal-prinċipju tal-kwalità tal-artikolu 20 tal ċarter ta' Drittijiet Fundamentali u l-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni taħt artikolu 21 tal-Karta. Pala l-ewwel pass f'dan l-analiżi dak li rridu nanalizzaw huwa s-sinifikat tal din id-differenza fost il-żewġ bozzi ta' regolament tan ir-rigward irridu naraw illi proposta dwar proprjetà matrimonjali tgħid illi dritt għal konjuġi illi jażlu il-liġi applikabbli applikabbli tiffaċilita l-immaniġjar tal-proprjetà tagħhom mod partikolari il-possibilità illi huma jażlu il-liġi tal-istat membru ta' residenza tagħhom eh, bekk il-konjuġi ikunu jistgħu jużaw il-reġim legali li qed imexxi l-proprjetà tagħhom f'konformità mal-ħtiġijiet tagħhom u bekk u ma jgawdu mid-dritt tal movement ħieles. Aspett tant importanti qed nitkellmu dwar llum. Issa għażla ta' reġim legali bħal din hija importanti għal konjuġi għaliex m'għandniex niggarantuha wkoll dan id-dritt m'għandniex niggarantuh għal subjiet irreġistrati l-FRA wkoll sabet il-trattament differenzjat li qed jiġi propost jista' jfavorixxi il-konjuġi F'ħafna stati membri li subiet reġistrati huma l-unika għażla li hija disponibbli għal koppji tal-istess sess li jridu jifformalizzaw il-relazzjoni tagħhom. Dawn l-eżempji jagħtu xhieda tal-fatt illi dan it-trattament li qed jiġi propost huwa ta' sinifikat u jiddiskrimina kontra persuni li appartjenu għal ċertu gruppi u għalhekk il-mistoqsija deċiżiva hija jekk dan it-trattament differenzjat jinstawx niġġustifikawh f'dan ir-rigward Għanna tlet argumenti fil-proposta. L-ewwel net, dak li jingħat huwa id-differenza etnikota bejn il-liġijiet ta' dawk l-istati membri illi għandhom dispożizzjoni għal sobiet irreġistrati. Jider illi trattament differenzjat narawh fil-fatt li hemm dan il-kunċett komuni ta' żwieġ fl-istati membri kollha l-sħobijiet reġistrati huma differenti ħafna fil-rigward tal-prinċipi ewlenin. L-sħubija hija ta' ta' sħubija hawnhekk qed jiġi trattas kont l-ispirtu tal-liġi li tikkostitwixxija. Iżda irdu niftakru l-abbozz regolamenti mhumiex dwar id-dispożizzjonijiet legali imma qegħdin nitrattaw id-drittijiet tal-proprjetà fir-rigward tal-proprjetà matrimonjali u r-reġim stati membri u r-regoli tagħhom ivvarjaw ħafna sistemi legali huma bbażati fuq il-proprjetà komuni tal-konjuġi immem liġijiet ukoll immexxija mill-prinċipju oppost. Għalhekk il-proposta tgħid li hemm problemi illi ifeġġu minn differenzi kbar, differenzi kbar li jkun hemm regoli applikabbli sabiex tenfasizza l tiġa li jiġi adottat għafas legali komuni għad drittijiet ta' proprjetà matrimonjali. Iżda bl-istess raġunament jista' jiġi sostnut li l-istess japplika subijiet reġistrati f'konformità ma' dan l-argument jista' jiġi sostnut li huwa eżattament id-differenzi li hemm bejn il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali tal-Istati membri li prevedu sħubija reġistrata u li joħolqu l-bżonn li jiġi stabili strument legali ta' koordinament u jagħtu aktar importanza għal kwistjoni tal-għażla tal-liġi applikabbli. It-tieni net qed jiġi sostnut illi ir-rekwiżiti li l-effetti patrimonjali ta' sħubijiet reġistrati għandhom dejjem jiġu regolati mill-liġi tal-istat ta' reġistrazzjoni din tikkonforma ma' leġislazzjonijiet tal-istati membri fuq is-subija reġistrata. It-tieni argument jirrifletti għal fatt li l-liġijiet tal-istati membri dwar is-sħobijiet reġistrati ma jofrux l-isħab il-possibilità li jażlu liġi oħra li mhijiex dik tal-istat ta' reġistrazzjoni. F'dan ir-rigward għandu l-ewwel jiġi infakkar il-leġislatur tal-Unjoni Ewropea huwa f'pożizzjoni differenti mill-leġislaturi tal-Istati membri. Fil-waqt li leġislazzjoni nazzjonali fil-qasam tal-liġi internazzjonali privata hija ntisa sabiex tevi tal-konflitti tal-liġi billi tadatta sistemi legali u l-ġurisdizzjonijiet nazzjonali għal ordni legali internazzjonali. Ir-rwol naħa l-oħra tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea taqa fil-kuntest speċifiku ta' integrazzjoni Ewropea pal promozzjoni ta' moviment ħieles u drittijiet fundamentali ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Barra minnek, hemm biżejjed evidenza li tirrifjuta suppożizzjoni li l-Istati membri jaskludu kull possibilità sħab reġistrati li jaslu reġim li mhuwiex dak tal-istat ta' reġistrazzjoni fl awstrija l-Olanda u l-Svezja sħab reġistrati u offruti għazla bħal din. Għalek, Ir-raġunament ġenerali li stati membri ma jagħtux isħab reġistrati dritt li jażlu liġi applikabbli għal dak li jkonċerna drittijiet patrimonjali tagħhom jidher anqas adattat sabiex jikostitwixxi l-bażi ta' argument usa. It-tielet net huwa enfasizzat li mhux l-istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha jirrikonoxxu s-subijiet irreġistrati u għalhekk qed nikwota l-għażla tal-liġi ma sax tkun l-istess għal kopji miż u kopji fi sħubija reġistrata. Dan l-argument huwa bbażat fuq il-fatt li fil-waqt li l-istati membri kollha għandhom liġijiet dwar iż-żwieġ dan mhux il-każ ta' sħubijiet reġistrati. Dan huwa minnu u jfisser li għasħab irreġistrati l-ambitu ta' għażla tal-liġijiet applikabbli tnaqqas għal dak l-istati membri li għandhom tal-istituzzjonijiet. Madana kollu dan il-fat ma jimplikax li anki għazla għażla istretta bħal din għandha tiċċaħħad. Il-limitazzjoni neċessarja għal reġimi kompatibli ma' dispożizzjonijiet għal istabiliment ta' sħubiet reġistrati ma tappoġġax argument favur iċ-ċaħda ta' msieħba reġistrati anke midritt illi jażlu fost l-ordnijiet fost is-sistemi legali li jibqa' U għalek l-opinjoni tal-FRA ikonkludit illi ċaħda tal-possibilità ta' għazla tal-liġi applikabli għal imsieħba reġistrati teħtieġ ġustifikazzjonijiet li ma jistawx joriġinaw mir-raġunijiet motija mill-proposta. Bekk l-esklusjoni ta' kull għażla tal liġi ma tidhirx konformi mal-prinċipju ta' ugwaljanza li jinsab artikolu 20 ta' Charter. It-tininet il-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni fl-artikolu 21 tal-Karta tipprekludi trattament li huwa favorevoli għal koppji miż-żewġin iżda li hu ta' żvantaġġ għal persuni li minħabba kwistjoni ta' opinjoni politika jew ta' natura oħra jisu importanti li jgħixu l-ħajja privata u l-ħajja ta' familja tagħhom b'awtonomija massima. U biftit interferenza mill-istat barra minn hekk Fid-daw tal-fat li f'afna stat membri l-istituzzjoni ta' sħubrijiet reġistrati għal unika possibilità disponibli għal kopji tal-istess sess tali differenza fit trattamenti se tikkostitwixxi diskriminazzjoni indiretta fondata fuq l orientazzjoni sessuali. Grazzi tal-attenzjoni. Merci monsieur Dering. Euh, je vais ouvrir le, le débat si Grazzi, sa niftaħ id-diskussjoni, jekka għal xi mistoqsijiet, kontribut il-kontributi ta'kom, il-kellima ta'nek. Tistaw tajdunna jkjoġbok, jek tixtiqu titkelmu u titkelmu eh, fil-qosor jkjoġbok. Tixtieq titkellem? Iva? Grazzi. U grazzi tal-valutazzjoni pozittiva tiegħek fil-fatt mhux biss jiena personalment iżda oħrajn ħasbu illi l-kwistjoni kollha ta' min kien jaħdem fuq kwalunkwe ħaġa eh, min se jkun kompetenti kienet ehm, il ħagġa li se diffiċli. Xtaqt ma nifriċ il-każijiet kontenzjużi jew le, għax m'hemmx definizzjoni ċara dwar, eh, dwar il-kontenzjuż jew le kasijiet kontenzjużi jew le, hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, kompetenzi esklusivi u il-werrit il Finlandis fi Spanja għandu se jkollu problemi taħt il-liġi Finlandiża jiġifieri fil-Ġermanja jew eh, kull fejn tkun Jiena se jkolli ħafna pensjonanti Ġermaniżi f'Majorka per eżempju u l-ikbar problema li jkollhom huwa il-suċċessjoni Ġermaniża taħt il-liġi Ġermaniża jekk dana joqgħod is-soltu f'Majorka u m'għamel xejn biex eh, biex iħalli kollox lil oħrajn jekk dik il-persuna tmut il-dina taqa' taħt il-liġi Spanjola. Il-liġi tal-Majorka. Il Mela. E, mela, fil ta' ċertifikat e, e, tal-word, ma nasibx li l-artikolu 59 fil-arfin ta' dokumenti, ma naħsibx li l-impatt ta' ta' ċertifikat nazzjonali tal-wirt jista' jiġi esportat tal f'pajjiż ieħor per eżempju, fil-ċertifikat ġermanis huwa rikonoxut fil-Svizzera mill-banek al-Menu u anki mill-autoritajiet naħseb, però huwa meqjus bħala xi ħaġa privata. Iżda jekk nitkellmu dwar il-kompetenzi u nitkellmu dwar il-ċertifikat tal word min se jkun responsabbli biex jaħdem fuq dan, min se jkun kompetenti li jiddeċiedi hawnhekk. Jiena nixtieq nkun naf jekk hemm differenza bejn il-każijiet kontenzjużi jew le, il-każijiet volontarji ġifieri u dokumenti differenti jew deċiżjonijiet differenti eh, ġri f'dawn il-każijiet. Grazzi. Minuta jkaxba. Aleksandra? għal-kem jena minni relatur xtaqt najt xifti ta' klim dwar dan, xtaqt nġbet l-attenzjoni għal-fat li l-ċertifikat Ewropew eh, fuq il-wirt kien ta' problema kbira fil-parlament u ħafna stati membri ma kienux konxi dwar dan. Kien diffiċli ħafna biex il-membri mill-ħafna pajizi li ma jarfux dan il-ċertifikat kien diffiċli li nispiegawon um, ehm, dana xikun. Sh ma setawx jifmu xkien dan iċ-ċertifikat. Ma setawx jifmu l-effett involut. Għal-kem eh, dana kien fit-test sħiħ, testment jista joħroġ wara 20 sena u ċertifikat tal-wirt irrid jiġi korreġut kelli kas fejn kollox irrid jinbidel wara 25 sena u eh, kellu jinħareġ ċertifikat ġdid. Diffiċli li tispjega eh, dil li lill-istati membri fejn memx dan il-kunċett. Hija vaga wis għal persuni ma jistawx moħ u għal liġi applikabli nasab li fil-gwar tal-liġi tal-propieta u tal-familja u tal-wirt dawn huma oqsma tal-liġi li huma diffiċli ħafna iżjed diffiċli mill-liġi kontratwali u bekk irridu verament nipprovaw biex il-rati applikaw il-liġi tagħhom stess u ipprovajna nagħmlu hekk għax apparti mill-għajnuna kollha ħafna u għajnuna legali u l-websites kollha u diffiċli partikolarment biex l-istati membri żgħar jifmuha fil ġermania għandna kma eh, kmamar fil-rati li jaħdmu biss fuq dawn il-punti iżda fil-membri stati, stati membri u huma problemi kbar. Per eżempju, jekk trid tibda tapplika l-liġi tal-word Portugiża jew jew l-oħrajn trid tikseb l-informazzjoni, tiġbor l-informazzjoni dwar liġijiet u għalhekk xtaqna illi situazzjoni għandha tkun li l-orti trid tapplika l-liġi tagħha stess. Frigward tal-liġi dwar proprjetà Ġermaniża, per eżempju. Et niprovaw neskludu aspett wieħed tal-orti dan huwa diffiċli ħafna peress li hija proċedura diffiċli ħafna. U anki l-Awstrijaċi għalunna diversi drabi nifmu li xuxin nif, nitkelmu bil-Ġermanis iżda dak l-aspett in partikolari tal-liġi tiegħek jekk jogħġbok żommu għalik għalikom biex ma nitlux f'ħafna problemi prattiċi. Mela, tista' twieġeb fil-qosor jekk jogħġbok? Tajt president Iva, fil-qosor. Naf kemmu diffiċli. Irrispettivament jekk qed titkellem dwar il-liġi eh, tas-suċessjoni jew tal-proprjetà. Jekk qed nitkellmu dwar ċertifikat tal-wirt tas-suċessjoni mill-Ġermanja, Nista, qed naraw riformi li qed jiġu implementati fuq livell nazzjonali iżda jien qed nitkellem dwar is-sitwazzjonijiet transkonfinali. U kiku jiena xtaqt li ċertifikat nazjonali tal-successjoni titneħħa għawnek u mux tiddaħħal għawnek għandek il-tensjoni bejn eh, dan il-ċertifikat u ċertifikat Ewropew ta' suċessjoni u jekk memx kidba bil-ċar, dana eh, sit wasal diffikultajiet. Jina mandiċ ħafna tħassib dwar kazijiet estremi fid diffikultajiet tal-kompetenzi bejn il-rati jew eh, bejn il-ċertifikati differenti, jina nasab li għanna nifokaw fuq il-rati u għanna naplikaw din ir-regola. Issa, jekk naplikaw dan fil-qasam tal-deċizjoniet li nataw fit-tilwim, um, meta jiġi applikata, tiġi applikata xi liġi barranija, e, għaw e, kwestjonijiet komplikati ħafna li aħjar aħjar ma nmisuhomx għax inkella tkun diffiċli ħafna li eh, tieħu deċiżjoni għalhekk il-valutazzjoni tiegħi fil-liġi internazzjonali privata fil-gwart tal, tal eh, fejn emazzjoni kontra testment, aħna rajna li orti kompetenti biex taħdem f'dan il-qasam fuq dan il-din il-kwestjoni għandha diffikultajiet dwar liema liġi għandha tapplika. Dini hija waħda mill-ikbar Eh, problemi mill-ikbar xogħol biex insibu soluzzjoni hawnhekk. Għax jekk nitkellmu dwar il-liġi dwar il-proprjetà forsi insibu soluzzjonijiet, iżda jiena minix espert f'dan qasam. Iva, xtaqt eh, treaġi, xtaqt titkellem fil-qosra jkjaġbok. Iva, grazzi, grazzi. Jiena minix membru tal-Komitat tal-Affarijiet Legali, iżda minħabba rwol tiegħi bħala eh, fil grupp tal-Inter fil-Parlament jien għandi interess kbir f'dan id-dibattitu jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi tagħna għal proposti tagħhom. Speċjalment il-kollega mill-Aġenzija tad Drittijiet Fondamentali talli għal illi għanna problema bl-artikolu 20 tal-Karta tal-Libertajiet biex tażel il-liġi applikabli u din hija problema għal libertà tal-moviment. tal movement tal moviment naħseb li aħna se nisimgħu iżjed minn membri oħra, minn kollegi oħra se nisimgħu eh, se nirċievu emails oħra li l-Unjoni Ewropea tixtieq tixtieq um, tirregola il-moviment ħieles u bekk iddaħħal il- eh, iż-żwieġ eh, tal-omosessuali um, mittieqa mhux mill-bib din miex l-intenzjoni iżda għawnek nitkellmu dwar il-prinċipju fil-Unjoni Ewropea dwar il-movement ħieles tan-nies. Jiena għandi mistoqsija x'argumenti legali għandek biex namlu eżjed ċara li hawnhekk qed nitkellmu dwar il-movement il tal-ċittadini biex niżguraw li dana japplika għal kopji lesbjani jew tal-istess sess Eh, sawa jek ikunu eh, mizzawġin, sawa jek ikunu funjoni, eh, rikonoxuta jew le. Ehm, Diki għal mistoqsija tijaj, grazzi. Nishtiq nisma l-argumenti tijak. Iprovajt, grazzi, iprovajt najt li ovvjament il- l tal-liġi applikabli hija ristretta l-liġijiet li huma li għandek Jiġifieri l-istati membri li għandhom e, e, fl-istituzzjoni tagħhom e, sħubija reġistrata. Għalhekk ma nistax nara l-istat membru jista' jiġi sforzat li japplika liġi li mhix rikonoxuta minnu. Nasab importanti li namluha ċara li hawnhekk qed nitkellmu dwar l-għażla tal-liġi applikabbli u mhux qed nitkellmu dwar l-istess liġi sostanzjali li tkun disponibli f'kull stat membru importanti li nkunu ċari illi biss dawk il-liġijiet illi jeżistu jistaw jintużaw. Dawk li ġew deċiżi mill-parlamenti nazzjonali. Jekk għanna kwistjoni fejn jekk kopja li jettajx fi stat membru għandu dritt li jazel il-liġi u il-liġi għanda regolamenti li tirregola dawn l isħubiji ma nafx kif tista taffetwa stati membri oħra peress li huma m'għandhomx regolamenti simili. Grazzi. Jekk ma wħat iħor li jixtieq jitkellem dwar dan il dini kwestjoni mela se naddu. Mawx kommenti oħra? Iva, għandek il-kelma, sinjora. Eh, tista' tgħidilna minn inti kieġbok l ewel Grazzi ħafna. Jiena qed insib f'din il-konferenza tant interessanti. U e, xtaq natikom eżempju li e, turi biċċar e, dan is-suġġett. Qed nitkellmu dwar tifel Ġermaniż li fejn imissiru jgħajx f'pajjiżi ieħor, ngħidu Belġu, fil-Belġu pereżempju, mbagħad il-rati eh, Ġermaniżi jgħidu li iva u eh, verament il-missieru jrid iħallas ehm, ċerta somma ċerta somma u dan il-flus jitbat fil-Belġu. Issa sakemm eh, dik id-deċiżjoni tiġi rikonoxuta fil-Belġu, il-Belġu għandu il-proċedura ehm, meħtieġa biex tiżgura li dik is-somma titħallas u tmur fil-kont tal-tifel. U anki sentejn setaw għaddew sadan it-tant. Naħseb li missir għandu jitħallas, wieħed jistenna li jitħallas kemm jista' jkun malajr kull fejn ikun fl-Unjoni Ewropea. Forsi għandna bżonn ta' proċedura biex il-ħlas ta' manteniment jitħallas u jiġi konsennat malajr, jitħallas malajr għanna regolament illi t-gverna dan il-punt. U jgħidinna illi kull stat membru u obbligat joħloq uffiċċju ċentrali iwaqqaf uffiċċju ċentrali biex jgħin l-om ta' ta' ta' tfal f'din is-sitwazzjoni u fil-fatt eh, twaqfet diversi snin eh, ilu illi ehm, ġistabilit stabilit fil-Ġermanja u qatt ma smajt dwar eh, il-menti dwar dan il-punt fil-Ġermanja. Konna nafu dwar dan il-punt il-ġenitur li għandu l-kura ta' tifel mandux jitħalla waħdu meta frigwar tal-ħlasijiet transkonfinali għandu kunem uffiċi illi għandhom jintervjenu biex tinstab soluzzjoni malajr. Biex eh, ħa sentejn dini ħaġa ġdida għalija għatma smajt mm, dwar kas simili. Adottajna dan il-regolament fl-axħar periodu leġislattiv u b'dan il-regolament u il-regolament tad divorzju u żewġ regolamenti dwar proprjetà inkunu koprejna il-wirt kollu u liġi dwar il-familja kollha u anki eh, l-għażla tal-liġi. Ovvjament fil-prassi jista' jkun hemm problemi Ovvjament, speċjalment la darba regolament huwa ġdid ħafna u xi każijiet laqqas daħlet fis-seħħ jew ġiet applikata kemm jista' jkun malajr jew kemm kemm kellhom japplikawhom malajr fil-fatt. Grazzi ħafna, grazzi tal-li preċizajt dan il-punt. Mela, nistaw naddu għal-punt li jmiss issa. Hawnhekk se nitkellmu dwar is-surrogazzija, eh, maternità sostitwita u se nagħti l-kelma lil um, ehm, kellimni miss biex tatina um, tatina uh, ehm, eh, informazzjoni dwar dan il-punt. Jiena se nitkellem dwar il-rapport il interim Mela hawnhekk se nitkellmu dwar maternità sostituita fl-Unjoni Ewropea. Mela, għan nispiega illi aħna tim ta' 18 membru ta' esperti illi qed naħdmu taħt il-NSI u ħdimna fuq il-leġislazzjoni, rajna l-leġislazzjoni kollha, il-ġurisprudenza kollha tal-biċċa tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea se nispjega li fil-fatt dan qed jelibna. Naħseb li kullħat jaftu dwar din il-kwestjoni, rajtu fil-gazzetti u fil-medja fl-Europa u anki f'pajjiżi oħra l-kwestjoni ta' ta' maternità sostituita hija ta' tħassi peress eh, illi hemm ukoll il-kwistjoni eh, l-isfond internazzjonali wkoll um, kopji jistaw biss jaqsmu l frontiera biex isibu om f'pajjiżi ieħor jekk dan mhuwiex permess f'pajjiżhom jew mhuwiex organizzat. Jiġri ma jistgħux isibu eh, om sostituita hemmhekk. Aħna sibna diffi sibni għad fiċi biex nsibu dettalji dwar il-kwantità tan nies involuti f'din. Jider li hemm 500 sa 600 eh, tifel jew eh, trabi illi twildu għal omiet ehm, surrogati fil bicċa eh, kbira fl-Istati Uniti, fl-Indja u anki l-Ukrajina dawk huma ċifri illa li huwa daqshekk diffiċli biex tikseb iċ-ċifri involuti dwar is-surrogazzija, nuqqas ta' data hija għax il- huwa minħabba l-fatt li l-kopji jridu jsefru. Iż-żewġ raġunijiet għaliex li huma responsabbli hawnhekk fil tal-ċifri maħruġa mill-Ministri tal-Ġustizzja huwa għax jew il-ġenituri ma jitolbux għal ċertifikat ta' twelid meta jerġaw lura eh, f'pajjiżhom, jiġifieri jinsabu f'sitwazzjoni legali irregolari jew jieħdu il jaċċettaw il-ċertifikat ta' twelit barrani u m'għandhom ebda dokumenti evidenza dokumentarju dwar it-twelit ta' tfal fil-pajjiż fejn jgħixu fejn joqogħdu u għalhekk u dana jibqgħu moħbijin Raġuni oħra l għaliex hija pratikament invażibbli hija għax ħafna konsulati u reġistri huma jaħsbu tajjeb dwar dawn din situazzjoni jew inkella ma jħarsux, ma jġdux jafu, jew huma lesti jirreġistraw ċertifikati ta' twelid ta' tfal li jitwildu barra mill-pajjiż minn om sostitwita kieku Isu dawn il, din il-kopja kella tfal mod tradizjonali, ġivri kella huma stess kellhom it-tfal. Ġivri, is, isa l-om tal-kopja, il-mara tal-kopja kella t-tifel tarbija hija stess. Fi Spanja għalunna illi għal ħafna żmien ir-reġistraturi legali spanjoli eh, kellhom eh, kellhom attitudni miftuħa ħafna lej dan għal ħafna żmien faċli li tirreġistra dawn it-tfal eh, fisem il-koppja. Eh, F'Salt mbagħad kien hemm ħafna numru kbir ta' tfal li twildu eh, għal koppji f'Kalifornja pereżempju. U mhux ċert kif twilet il- ta' min kien it-tifel it-tarbija. Dini għaxejra li zdidet minn mindu ċerti pajizi legalizzaw sħubiji tal-istess eh, sħubiji, zwiġijiet jew kontratti ċivili tal-kopji tal kopji tal istess switch. Numru ta' kopji tal-ġil, użaw l-omijiet maternita sostituita U riżultat kien li la darba għandek il-kopji omosessuali li qed jużaw il-maternità sostituita f'Kalifornja f'pajjiżi oħra mhuwiex m'għadux possibbli li l-reġistraturi legali um, jamluhom jamlu ta' birruħom li uh, eh, mhumiex qed jifmu qed jiġri. L-użu tal-maternità tal, tal sostituita qed mill kopji omosessuali qed iwassal għal tibdiliet li qed jiġru fi situazzjoniet legali. Forsi rajtu eh, fi Franza eh, forsi rajtu illi fl-Indja l-Indja fil-fatt proibit il-surrogazzija għal kopji omosessuali um, dana qed iwassal qed jasal flimkien mal mal-arfin tal-koppji omosessuali. Qed naraw żewġ eh, lati tal-istudju aħna qed nfittxu il-fatti u l-figuri kif eh, x'qed jiġri fl-Ewropa persuni li jaħmu fis-sorogazzija fil-Belġu, fil-Renju Unit u fl-Olanda. fil belġu fil renju unit u fl olanda fil renju unit u fl olanda u fl-istudju soċjoloġiku li se nagħmlu se jkollna parti fuq iċ-ċifri u parti fuq il-konsekwenzi fuq is-soċjetà. Hemm ċerti kwistjonijiet li tafu dwarhom, bażikament hemm il-kwistjoni biex tiżgura li l-om sostitwita tiġi protetta trid tiżgura kondizzjonijiet taj, eh, bażiċi tajbin u anki il-finanzi involuti jidher li l-prezzijiet ivarjaw. Eh, tista tħallas mit-telf jew ħames telef, ħamsin elf. Fil-Greċa, per eżempju diffiċli li tikseb il-ċifri involuti. Il-fatti mhumiex preċiżi. Iddeċidejna li ma nistax nħarsu lejn kull eh, stat membru fil-Europa u bekk eh, ħarrisna lejn dawk ewlenin u daħannijom fil-rapport tagħna u tajnikom idea ta' eh, situazzjoni u ħarrisna lejn leġislazzjoni li għad għaddit jew illi qed titfassal. Jekk tħares lejn is-sitwazzjoni f'pajjiżi barra mill-Ewropa, jista' jkun hemm modelli meta forsi eh, xi darba jkollna bżonn qed infittxu xi modelli f'rigward rigward tal- tal-surrogazzija nistgħu nħarsu lejn is-sistema fil-Greċja din hija simili għal dak li qed jiġri fl-Afrika um, ta' eh, South Africa. Aħna sibna li aħjar nħarsu li l mill-Ewropa għal modelli legali illi forsi jgħinuna biex nippreċiżaw il-modelli Ewropej li jista' jkollna ħarisna wkoll lejn il-liġi Russa. Hemmhekk ukoll hemm ħaġa li hija kontra li tmur kontra il model fl-Europa, model kommerċali ġiviri jizjet iżjed mill-lommijiet li jaħdmu għabbażi altruistika u ma iżjed liberali dak li eh, milli dak li jiġri fil-Kalifornja u pajjiżi oħra hemm approċċ liberali wkoll. Aħna xtaqna um, inħarsu lejn sitwazzjoni fl-Ewropa nista' ngħidilkom li apparti mill-Greċja m'hemmx pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea li fejn hemm sistema legali sħiħa għal eh, maternità sostituita fejn wieħed jista' jsegwi proċess jew imħallef jista' um, jaraf proċess fejn jista' jkun hemm kontratt legali u fejn hemm regoli li żiet importanti fejn il-pożizzjoni il, tal-ġenitur jiġu trasferit mod legali. Għax taħt liġi ċivili hemm situazzjoni bħal din, hemm numru ta' pajjiżi oħra illi jipprovaw jorganizzaw il-kura medika Um, f'dan ir-rigward ħadmu fuq linji gwida jew prassi eh, kodiċi etiċi biex jaħdmu fuq dan il-proċess. U fl-aħħar rapport tagħna se nħarsu lejn is-sitwazzjoni fil-Belġju u fl-Olanda. U għalhekk apparti minn Greċja, il-pajjiżi kollha l-oħra bażikament għandhom vakwu laguna legali jew nuqqasijiet fid-dispożizzjonijiet legali fil-rigward tal-maternità sostituita. Dan huwa rwol importanti għall-imħalfin. Għax bħalissa s-sitwazzjoni hija illi l-imħalfin iridu jieħdu azzjoni biex jiddeċidu ta' minu it-tifel jew it-tifla t-tarbija. L-imħallef biss jista' jiddeċidi jekk it-tarbija hija parti mill-familja tal koppja u mhux tal-om illi welditu. Fil-Belġu, fl-Olanda u fil-Rumanija hemm xejra fost l-imħalfin xejra qawwija illi ibabsu bil-liġiet dwar l-adozzjoni biex jiżguraw illi jista' jkun hemm punt ta' referenza sot għat-tfal. Rabtiet għawijin ma' dawk li suppost huma il-ġenituri tagħhom fl-Istati Uniti fejn l-om sostitwita hija hija ċittadin eh, hemm sitwazzjoni eh, eh, differenti. Il-imħalfin mumiex daqsek um, mumiex tal-istess fema. Jekk tħares lejn it-traffikar ta' tfal, l-imħalfin għandhom rwol importanti u hemm multi gbar u hemm multi gbar għatfa għal persuni li jibbeħu tfal tagħhom jew fit traffikar ta' tfal. U jekk l-imħalfin jipermettu hemm awtoritajiet, l-awtoritajiet ma tantx ħallu it-tfal imorru mal-ġenituri Eh, fil-pajis ieħor. Hemm l-istess riluttanza anke fil-Ġermanja. Fil-liġi ċivili issa. F'kull pajis, fil-pajjiżi kollha hemm differenza kbira bejn il-ġenituri illi għandhom irrabbu it-tfal, it-tifel, it-tarbija u tana favur u id-deċizjoni tkun favur il-raġel peress li u dejjem il-missir. Franza tirreġistra Nistaw narraw per eżempju fil-Germania, fil-Belġu, fl-Olanda illi kien hemm minn dejjem din l-opportunità. Iżda hemm ukoll eh, ostakli f'ċerda pajjiżi Ewropej dwar dak li jirrikonoxxu il-rikonoxximent tal-maternità tan-naħa tal-om. Kull pajjiż jaqbel illi meta l-om ġifiri dik li weldet eh, il-tarbija ehm, jekk il jekk dan lat eh, iġor l-isem tal-om eh, dan imur kontra il-paċi pubblika tal-istat. Xin il-problema? Il-problema hija illi ehm, ikunem dik ir-rabta bejn it-tarbija u l-om illi miex l-om naturali tijaw. Għawek xol tal-imħalfa, u xol tal-imħalfin illi jisolvi eh, eh, dawn il-lakuni li jeżistu. Fil-qosor nixti eh, nsemmi l-kas tal-Austria u tal-Rumanija fejn il-deċiżjonijiet tal-imħalfa ċivili jew kienu fil-fatt ta' innovazzjoni eh, ta' dawn il-latti ta', ta twelit. U eh, mill-ewwel ġiet uh, rikonoxxuta din il-rabta mal-om jew mal-missier. Din il-prassi ġiet uh, uh, ġiet promossa mill-imħalfin, mil pero em, eh, mixja bil-mod, b'mod kajman lejn il-model Grik. Nistaw eh, nistaw nejdu li hemm xi eh, punti komuni, xi valuri komuni, minn din l-ewwel analiżi jidher illi l-imħalfin iridu illi ma jkunx hemm ma jkunx eh, hemm uh, xkil sabiex ikun hemm uh, ikun il-possibilità għat-tfal li jiġi li jiġu integrati f'dik il-familja li qed adottom, però it-tifel m'għandux jitqis bħala xi oġġett ta' uh, ta', ta kummerċ. Et wieħed jistaqsi għal xiex jistgħu waslu l-ġijiet Ewropej l-analizi u l-istudju li għamilna sissa għada miex lesta kompletament, iżda ġaqet naraw illi ir-regoli Ewropej favur iċċaqli eh, eh, ta' tfal anka għal kura eh, ta' mart illi favorixxu il-libertà li wieħed eh, jirċivi kura li mhuwiex eh, disponibbli fil-pajjiż fejn wieħed jgħix, ġifieri jkun jista' dan it-tifel imur f'pajjiż ieħor, jekk eh, minn parti nistgħu narawha bħala fatt illi tista' tintegra aktar din il- il-prassi tal-maternità sostituita, per eżempju fil-Greċja, din eh, hija xi ħaġa li ġi hemm il-bażi li wieħed ikompli diskuti fuqha. Għalissa però din il-libertà ta' ċaqli eh, eh, tiġi mxekkla mill-leġiżlazzjoni nazzjonali bħalma ġi ġajet fil-Greċja biss u forsi fir-Renju Unit għandna dispożizzjonijiet sħaħ iżda mhux ehm, mhux kull pajjiż huwa fornit b'dawn it-tip ta' leġislazzjoni, ġifieri biss il-ġenituri li jgħixu fir-Renju Unit u fil-Greċja jistgħu jirrikorru għal maternità sostitwita l-iktar pajjiżi liberali jixtiequ uh, eh, l-leġislazzjoni tagħhom, però issa eh, huwa uh, minnu illi m'għandniex eh, proposti xirresqulkom f'dak li huwa l-status ta' dawn it-tfal l-imħalfin qed jippruvaw joħorġu b'soluzzjonijiet iżda biex wieħed jikkonkludi nistgħu ngħidu illi l-status ta' dawn it-tfal eh, huwa nċert wieħed ma jistax jara xħajkunu id-drittijiet ta' dawn it-tfal fil-futur. Smajna dal-ħodu il-Prim Ministru tal-Ġustizja Irlandis li kien ħosbin dwar dawn eh, il-lakuni hemm bżonn ta' regolamenti illi eh, li jantiċipaw u fil-kas ta' l-maternità sostituita għatem koll għatem ħafna xuħet jagħmel xuħet jaħdem. Grazzi ħafna ta' dik il-prezentazzjoni għaw xaħat li jixtieq jintervjeni jew jagħmel xi kummenti dwar eh, dak li konet nitkellmu fuq. Iva, jekk joġobkom, eh, jekk joġbok, introduċi ruħek. Jina Junes Gunnarsson, jina membru tal-Parlament Svedis, Jiena naħseb li kellna prezentazzjoni tajba ħafna għaliex naħseb il-qatt eh, il-musmar fuq rasu. Għanna problema il-kultura, il kultura il soċjetà tagħna qed tinbidel u l-attitudni lejn il-persuni gay qed tinbidel. Li qed naraw huwa li huwa possibbli għalihom li jkollhom familja. Dan ifisser illi hemm żieda għal maternità sostitwita u s-servizzi li dawn jistgħu joffru. Naħseb illi kien hemm fil fid-domanda għal dan f'ħafna mill-istati membri illi permettew l-adozzjoni minn koppji tal-istess sess din il-prassina narħa eh, b'mod pozittiv għaliex tippermetti li ssir appunt l-adozzjoni. Fil-fatt, għall-ewwel darba il-koppji tal-istess sess kellhom il-possibilità li jkunu ġenituri għaliex anka f'kasijiet fejn kellhom dritt illi legalment huma jadottaw tfal fil-prattika ma kienx qed jiġri. Jina nħossu li huwa importanti meta nitkellmu fuq il-maternità sostitwita illi nirriflettu dwar eh, trejqat oħra li wieħed eh, jista' jaqbad sabiex nizguraw illi il- ċittadini tassew ikunu jistaw eh, ikollhom id-dritt li ikollhom it-tfal. Għalhekk importanti illi nħarsu aktar mill-viċin lejn dawk in-nies li jixtieq jadottaw tfal ma ma jistgħux jagħmlu dan minħabba l-fatt illi għalkemm eh, legalment dan huwa possibbli fil-prattika mhux qed isir. Waqt naħseb li hemm problema oħra dwar id-drittijiet ta' koppji tal-istess sess li kollhom familja. Din għandha x'taqsam mal-fatt li tkun eh, ġenitur eh, speċjalment fil-każ ta' koppji lesbjani. Eh, L-inseminazzjoni kienet qed isseħħ, però kienet qed isseħħ barra mill-Isvezja fil-każ ta' pajjiżi. aħna xtaqna Kiku dan jista' jiseħ f'pajjiżna stess jekk tħares lejn Danamarka pereżempju huwa normali hemm bżonn illi ikun hemm ċerta rikonoxximent ta' dawn ta' dawn it-tfal għaliex inkella jista' jkun illi il-tifel ħossu esklus minnaħa ta' dik il-ġenitur il, li mhijiex il-ġenitur naturali tiegħu. Merci, y a-t-il euh, d'autres demandes d'intervention? Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd li jixtieq intervjeni? Grazzi ħafna, Signora President, jiena ġej mill-Università ta' Pariġi, nixtieq nirringrazzja l sinjura Brune għal prezentazzjoni tagħha. Jiena nixtieq uh, insaqsik xi ħaġa dwar kemm din il-maternità sostitwita hija aċċettabbli u kifet tħares li soċjetà ċivili f'pajjiżi differenti fejn hemm ideat differenti. U f'pajjiżi fejn l-prokreazzjoni um, um, um, eh, assistita hija mhijiex meqjusa bħal xi pożittiva tkellimna dwar li nilqaw il il-xewqa ta' ċerta ġenituri li xtaqu jkollhom it-tfal bħal pereżempju koppji gay u nissa illi huma aktar mdaħlin fletta u ma jistax ikollhom tfal. Appuntu, illi rikorru għal eh, prokreazzjoni assistita mm, fil-laboratorju medikalment. Wieħed irid jara kemm kemm dan huwa fattibbli rridu nżommu dejjem d għajnejna kemm qed ninvolvu il-soċjetà ċivili Ewropea rridu rridu dejjem nirrispettaw din is-soċjetà eh, ċivili meta nkunu qed nippruvaw nfasslu leġiżlazzjoni eh, komunitarja. Grazzi, Signora Brunet, jekk jogħġbok kirrispondi għal dik mistoqsija. Fil-fatt għan nirrispondi għal żewġ mistoqsijiet f'daqqa għaliex ikopru l-istess kwistjonijiet. Meta wieħed jaħseb għal xiex il-leġislatur anzi, skużawni, għal xiex il-maternità sostituita. U jekk din jiex aċċettabbli, ma naħsibx li kien parti mill-xol tagħna aħna mux qed nippruvaw nissostitwixxu l-leġislaturi fuq livell nazzjonali jew Ewropew. Il-mistoqsija eh, taqa taħt il-rigward tal-aspett eh, soċjali tal-liġi nistaw nħarsu, jekk nħarsu lej ġurisprudenza, nistaw naraw x'numa l-problemi legali. Rridu nħarsu lejn kif rridu nirregolaw l-istatus tat-tfal dan dak li għanna namlu. Bla dubju, mill-metta u jħet ħares lej problemi legali konkreti u il-modi kif l-imħalfin eh, jiddeċidu punt fuq abbażi ta' dan il-leġislaturi kunu jistaw ifastu leġislazzjoni eh, li skont is-sitwazzjonijiet, però bla dubju rridu ninkludu s-soċjetà ċivili fi Franza kol meta jkun hemm dibattitu dwar din il-kwestjoni dwar din il-kwistjoni huwa uh, stipulat bil-liġi illi il-soċjetà ċivili Franċiża tiġi involuta u dan rajna li kien il-każ fil-2011. Il-mistoqsija hija jekk nistawx nipproponu minħabba li inti enfasizzajt illi l-maternità sostituita żdiedet eh, fil-popolarità minn meta il-kopji gay qed jirrikorru għalija jistawx jiġu indirizzati lejn l-adozzjoni u nwaqfu il-prokreazzjoni medikalment assistita. Medikament assistita. Jiena eh, jiena rajt xi testi uh, eh, mfasla eccellenti per eżempju fi Franza hemm 30 elf kopja eh, illi qed tistenna biex tadotta. Kien hemm tal-qas 500 is-sena li għaddit. 1500 sena għaddit li adottaw. Iżda hemm bżonn illi eh, ikun hemm tfal illi lesti li jiġu adottati nafu li hemm inqas tfal minn kemm hemm koppji li jixtiequ jadottaw. adottaw U barra minnek, eh, hemm ħafna eh, hemm ħafna ommijiet eh, li jagħtu l-wilt li qed jiġu nkoraġuti sabiex iżommu tfal tagħhom allura qas tfal għall-adozzjoni. Għalhekk dejjem ser ikun hemm anke jekk wieħed jaħseb dwar l-adozzjoni, Kun trid tħalli l-bib miftuħ għal ehm, prokreazzjoni medikament assistita illi jaqak jekk ma nirrikorrux għal maternità sostituita dejjem ħajkun hemm diskriminazzjoni bej il-nisa u l-irġiel f'termini ta' anka rikonoxximent lil ġenituri gay, per eżempju l-leġislazzjoni l-Olanda, Spanja u Svezja illi permettu il-koppi jirrikorru għal ehm, għal prokreazzjoni medikament assistita, dan huwa possibbli għal nisa, imma ma jproponi xejn għall irġiel Jekk eh, għalek huwa eh, importanti li nkomplu, nkabru l-aċċess għal eh, dawn il-koppji tal-istess sess huwa u jekk rridu nagħmlu dan eh, huwa diffiċli li wieħed ma jirrikorrix għal maternità sostitwita. Skont il-liġi Britannika u reċentament ġara kas interessanti għaliex kien hemm kas ta' maternità sostituita għal koppja eh, eterosessuali. Eh, dan huwa żvilupp eh, eh, huwa diffiċli li wieħed eh, jipprova iwaqqaf dan l-iżvilupp naturali li qed iseħħ. Iva, grazzi ħafna għal dak l-intervent. Issa ser naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda, rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili. ħan kunu qed nisimgħu il-Sur Frimstrom Umbat is-Sur Carlos de Melo Marino mill mill-Qorti tal-Appell tal-Lisbona. Kollegi, sinjuri, nishtiq l-ewel nibda billi nitlobkom skuza għannu ta' sinjura Parvanova u il-Sur Lopez Isturi Swajt li naf li xtaqu li jkunu għawnek il-lum imma ma setgħux jiġu minħabba illi mardu dan l-axar. Sejjena sodisfatta li nisa prezenti għawnek komun id diskuti ma'kom din il-kwistjoni leġislattiva ta' sew importanti il-regolament għal rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili. Ma tantx nistema seksi, imma fil-verità hija seksi. Hija importanti immens. U jiena naħseb illi hija ta' importanza kbira għaċ-ċittadini Ewropej. L-adozzjoni tal-qafas leġislattiv għal drittijiet tal-vitmi ser ikompli joffri lil vitmi kollha ta' eh, reat lil-lin minn fejn sar reat jew ċittadinanza tal-vitmi ir-rikonoxximent u l-protezzjoni fit-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea biex nibda jiena nixtieq infakkarkom illi din il-proposta għandha il-bidu tagħha fi dispożizzjonijiet ta' direttiva dwar l-IPO, l-Ordni ta' Protezzjoni Ewropea, illi Ordinarjament kienet kopri il-miżuri kollha ta' protezzjoni illi jeżistu fi stati membri differenti li l-in minn tip ta' autorita' iġifiri dik ċivili u kriminali illi dawn kienu jinħarġu. ċerti stati membri dan huwa dan mhuwiex trattat taħt il-liġi kriminali u għalhekk ġi deċiż illi jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' rikonoxximent separat għall-ordni għall-ordnijiet ta' protezzjoni ċivili. U l-applikazzjoni ta' żewġ istrumenti dawk penali u dawk ċivili se tippermetti li l-persuni li jingħataw ordni ta' protezzjoni jkunu jistgħu jiċċaqalqu mod liberu u sigur fl-Unjoni Ewropea e kif jingħad fl-artikolu 3 ta' trattat tagħna. Il-kontribut tagħna għat-test tal-Kummissjoni kien immessi mill-lan ċentrali illi jiġi żgurat rikonoxximent rapidu u sempliċi u fejn applikabli infurzar ta' miżuri ta' protezzjoni. Sabiex niksbu l anijiet tagħna aħna għamilna bosta proposti u l għanin fiħdan il-test fl-emendi tana għat-test oriġinali tal-Komissjoni aħna ħallejna l-istati membri illi jarfu u automatikament wet ordni ta' protezzjoni li tinħareġ minn stat membru meta jiġi preżentat ċertifikat mill-istat membru oriġinali. Aħna nemnu illi dan ser jagħti aktar protezzjoni lil vittmi potenzjali il-proċedura amministrattiva ssir waħda aktar sempliċi għalihom u wkoll jiġi żgurat illi huma jkunu protetti kull darba u fejn huma jivvjaġġaw u jiċaqalqu lejn stat membru ieħor fil-proposta tagħna aħna wkoll nitkellmu favur illi titwaqqaf database tal-Unjoni Ewropea ta' miżuri ta' protezzjoni u ċertifikati illi jinħarġu. Aħna nemnu illi dan jiggarantixxi l-awtoritajiet nazzjonali illi kolom aċċess sigur u malajr għat-tarif meħtieġ u bekk jiġi żgurat illi jkun hemm protezzjoni transkonfinali effettiva u rapida kontra teddidiet potenzjali il-persuni protetti illi ma jitkelmux il-sin tal-proċedimenti marbuta ma' rikonoxximent tal-misura ta' protezzjoni għandhom ikollhom aċċess għal traduzzjoni u interpretazzjoni. L-informazzjoni kollha u l-għajnuna illi tinata lil persuna protetta għandha wkoll tiġi ranġata skont il-ħtiġijiet tal-persuna. il ħtiġijiet tal persuna u b'mod u b'forma li hija komprensiva. Sabiex innaqsu il-passi amministrattivi aħna naqblu illi għandu jkonna template standard multilingwi għaċ-ċertifikat. Bekk nevitaw il-ħtieġa ta' traduzzjoni u naġlu wkoll il-proċess ta' rikonoxximent. Għal daqstant, eh, jena etniħu post iż-żewġ esperti mill-kumitat ġuri u qabel naddi l-kelma l-espert eh, Carlos de Melo Marini jom fil-qorti tal-appell tal-Lisbona jien nixtieq ninformakom dwar il-politika tal-proċess għall-adozzjoni ta' dan l-istrument bħalissa qegħdin inħejju it-tieni trilogu flimkien mal-Kunsill u mal-Kummissjoni ma l-istituzzjonijiet u l-istituzzjonijiet kollha jittamaw illi niksbu ftejjim tal-ewwel qari illi huwa f'konformità mal prioritajiet tagħna. Naħseb illi jiena tkellim dwar il-fatturi ewlenin tal-proposti u l lesta illi nwieġeb xi mistoqsijiet illi intom jista' jkollkom grazzi. Grazzi Cecilia. Issa naddi l-kelma mal-ewwel Nisur Carlos de Melo Marinho imħallef fil-qorti tal-appell fl-Lisbona. I'm sure this is going to be a very sexy regulation. And... Grazzi tal-istedina jina zgur li dan ser ikun regolament tassew seksi u jekk ma jkunx xorta jku ser ikun tassiwi għaliex aħna għanna fil-qalba ta' dan il-ħtieġa ta' ċittadin. Jien kont qed naqra dan ir-regolament għall-ewwel darba u ftakar f'post fl-Italja, l-ekko. F'Settembru tal-2003 il-Ministru tal-Ġustizzja tal-Italja u l-Kummissarju għall-Ġustizzja, is-Sur Vittorino, mm, marru flekko biex fjumejo tlettijem jiprezentaw regolament. Il-Ministru tal ġustizzja qal illi kien prodott nazjonali u qal ukoll illi ir-regolament kien ser iwaqqaf il-ħtif ta' tfal fl-Ewropa. Lebda minn dawn l-affarijiet ma kienu minnhom u sfortunatament l-iktar ħaġa importanti tar-regolament bħalma jiġri is-soltu tneħħiet kienet regolament 2001-2003 u din neħiet il-proċedura ta' rikonoxximent l-eżekwator f'żewġ sitwazzjonijiet speċifiċi, il-ħtif ta' tfal u id-drittijiet. Lanqas il-pajjiżi federali ma jagħmlu dak il bdiet tagħmel l-Unjoni Ewropea tipprova tilħaq l-anijiet ta' trattat ta' Amsterdam li tibni spazju komuni tal-ġustizzja u dan nebbaħ l-bosta oħrajn eh, Daw kolla, dawk l-affarijiet kolla li saru wara użaw din bħala xi ħaġa li nebħitom, hawnhekk għandna l-filosofija ewlenija tal-bini tal-ġustizja tal-ewwel deċenju tas-seklu 20 fl-Ewropa u dan ir-regolament qed jagħmel dak illi kien ovvju imma kien nieqes. Kien qed jitlob illi kun hemm din id-dinamika illi titneħħa il-proċedura ta' rikonoxximent fis-settur tal-vitmi ta' reati, is-settur tal-miżuri ċivili Mizuri ta' protezzjoni fi kwistjoni ċivili. Huwa ovvju illi Grazzi għal set orizzontali ta' regoli nistaw nilħu dan lan speċifiku iġifiri illi il-persuni ikunu jistaw jibbenefikaw li jibbenefikaw minn miżura ta' protezzjoni ikunu jistaw u mistat għall-ieħor. Jekk le, il-soluzzjoni normali ser tkun dik li ma jkunux jistaw jiċċaqalqu. Dan il-abbozz ta' regolament serjati, possibiltajiet li l-personi jkunu jistaw jiċċaqalqu minn banda l-oħra. U dawn il-persuni huma vittmi ta' xi tip ta' reat. Protezzjoni transkonfinali effettiva jistaw koll kolla effetti deċizi fil-proċedimenti legali għaliex għaliex dan jista' jippermetti li jkun hemm l-eżerċizzju tal-drittijiet proċedurali jkunu liberi u xierqa u dan jista' iwassal għal effett ta' prevenzjoni ta' reati, effett b'saħħtu u bħal effett kollaterali jista' jkollu dak il-fatt li aħna ikunu nistaw naraw ikonna aktar xieda jekk miex jekk mhux se tkun seks jekk mhux se tidher seksi għall-inqas hija fundamentali. Il-miżuri ċivili f'dan is-settur minnhom nistgħu nieħdu ċertu benefiċċji għaliex huma aktar rapidi u minqas u f'ċertu sitwazzjonijiet huma aktar awtonomi. Dawn il-miżuri jinħarġu mill-qrati ċivili spiss jirrestrinġu persuna minn attività speċifika jew l-użu tal-ispazju hawnhekk jistgħu jkunu wkoll l-astensjoni minn ċertu tip ta' kondotta jew nkella l-użu ta' spazju komuni. Fl-istudju illi sar qabel ma dan id-dokument kien mifhum illi ħafna ħafna stati membri diġà għandhom miżuri interni ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili. Għal daqstant dan ukoll saħaq dwar il-ħtieġa dwar il-kunċett li kien meħtieġ li natuhom mezzi sabiex id-deċiżjonijiet tagħhom jiġu nfurzati b'mod transkonfinali, deċiżjonijiet ta' protezzjoni ċivili. Il-proposta ta' regolament tagħna hija integrata u tinsab fi grupp ta' dokumenti illi nħarġu fis-sena 2011 kif il-kol tiftakru u dan jinkludi u koll komunikazzjoni dwar it-tisħiħ tal-drittijiet tal-vitmi proposta għal direttiva li tistabilixxi l-standards minimi għal drittijiet tal-vitmi u koll dan kien segwit me rezoluzzjoni tal-Kunsil dwar roadmap sabiex jissaħħu id-drittijiet tal-vittmi b'mod partikolari fi proċedimenti kriminali. U din il-proposta kienet biex nejdu lajk dik li komplementat dan kollu. Provat tati tweġiba għal eh, parti pendenti tal-problema, ġifiri l-intervent ta' ċertu rati fi kwistjoni ċivili u l-ħtieġa illi jiġu esportati l-miżuri ta' protezzjoni f'pajjiżi oħra sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiċċaqalqu. L-anijiet. l għan ċentrali wara l-ħolqien ta' dan it-tip ta' test huwa illi il-persuni ma jkollhomx għalfej jgħaddu mir-riskju ta' proċedimenti li jiswa il-flus u jieħdu il-ħin. Il-ħin hawnhekk huwa fundamentali. Qegħdin nitkellmu dwar il-protezzjoni ta' vittmi illi f'kull waqt jistgħu ikunu eh, soġġetti għal azzjoni kriminali. U għalhekk hija ħaġa fundamentali hawnhekk illi nirbħu l-ħin favorina. Din il-proposta tifranka il-ħin imma kif torbot ma l-eżempju li tajtkom fil-bidu? Dan joħloq ċertifikat, dokument, li huwa pal-euro li jwieġeb għal ħtieġa tal-moviment ħieles ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji ċertifikat illi jista' kun infurzat kull imkien fl-Ewropa u jista' jiddetermina il-protezzjoni immedjata tal-vitma kull imkien. Hija fundamentali din u din hija l-istruttura ewlenija tal-proposta, iċ-ċertifikat. Odda fundamentali oħra ta' din il-proposta hija l-possibilità tal-estensjoni tal-miżuri għal pajjiżi li m'għandhomx miżuri bħal dawn. Dan ifisser illi fil-pajjiż tiegħi hemm sistema tajba għall-inqas fil-liġi ta' brazzoletti elettroniċi sabiex jiġu segwiti persuni illi jista' forsi jagħtu fastidju li xi persuna li aħna nikkonsidrawha vittma potenzjali. E, jekk ma teżisti sistema bħal din fil-Belġu pereżempju dan iċ-ċertifikat il-vittma potenzjali jista' jitlob miżuri simili fil-Belġu sabiex ikun jista' jikseb l-infurzar ta' din it-tip ta' miżura. Ovvjament dan huwa xhieda tal-problema illi aħna m'għandniex realtà simmetrika fl-Ewropa. Għandna xi pajjiżi illi m'għandhomx tweġibiet għal ċertu ħtiġijiet tal-protezzjoni tal-vitmi tagħhom. Dan ifisser illi din il-proposta ma nistawx nikkonsidrawha bħala l-aħħar proposta. Għadna ma wasalniex fit-tmim ta' dan il-proċess għaliex aħna rridu nigarantixxu li l-Ewropa kollha għandu jkollha l-istess strutturi ta' protezzjoni ta' vittmi u għalhekk irdu naħsbu dwar azzjonijiet komuni sabiex iċ-ċittadini tagħna jkun jista' jkollhom l-istess protezzjoni kullimkien din il-proposta tati tweġiba għal ħtieġa fundamentali, jiġifieri l-ħtieġa illi ninfurzaw deċiżjonijiet transkonfinali fi kwistjonijiet ċivili illi iħarsu l vitmi. X'inhu l-benefiċċju ġuridiku hawnhekk li huwa protett il-libertà, l-integrità psikoloġika u fizika? meta dawn ikunu f'periklu aħna nistaw nduru lejn l-istruttura tar-regolament tal-ġejjeni u nsibu soluzzjonijiet sabiex insolvu dawn il-ħtiġijiet għal protezzjoni. Importanti immens huwa illi naqsu il-bazi għal ċaħda jekk aħna jkollna ċertifikat illi huwa aċċettat mod komuni Mannix nistennew illi b'mod intern l-istat ta' infurzar jirreżisti illi jinforza. F'sitwazzjonijiet tassew speċifiċi fejn id-deċiżjonijiet huma kontradiċenti, f'sitwazzjonijiet illi huma ċari biżejjed fil-proposta. Aħna hemmhekk biss nistgħu eh, nagħtu din il-possibilità li nwaqfu li l-miżura tiġi infurzata. Importanti immens hawnhekk ukoll għaliex qegħdin nitkellmu dwar il-veloċità f'rigward tal-ħin, irridu inneħħu il-formalitajiet. Hawnhekk huwa fundamentali illi nassumu l-ħtieġa illi ma nitolbux għal formalitajiet speċifiċi fl-ebda mument tal-proċess. Il-liġi ta' infurzar ovvjament ser tkun il-liġi tal-istat ta' infurzar il-liġi marufa mill-imħalfin, mill-istrutturi, il-liġi li kontribuxiet għall-organizzazzjoni tas sistema soluzzjoni tajba tal-proposta. Fl-aħħar net, xi ħaġa oħra illi hija importata mill-loġika tal-kooperazzjoni ċivili fl-Ewropa. L-użu tal- formuli, il-formuli huma fundamentali sabiex ikun hemm uniformità, l-affarijiet ikunu mħaffa u wkoll insolvu ċertu problemi lingwistiċi li għandna hawnhekk. L-użu ta' formuli huwa fundamentali. Fl-istudju tiegħi jiena nżid ukoll eh, xi kritika fi rigward ta' ċertu soluzzjonijiet iżda f'termini ġenerali l-arkitettura hija waħda sabiħa mens neħtiġuha u marriċ illi eh, jiena inneħi xaħġa minn din il xejra seksi tal-proposta. Grazzi, grazzi, jiena qed nara illi ċertu persuni talbu sabiex jitkelmu. Privé, et je vais tout de suite, on va tout de suite aborder l'autre intervention concernant. Mela, ħanaddu għal-prezentazzjoni li mis dwar il-protezzjoni legali tal-adulti fil-situazzjonijiet transkonfinali. Unfortunately, my, my plane is leaving, so if it... L-aeroplan tiegħi ser jitla, forsi huwa possibli li malaj malaj nejt dak li nishtiq nejt? Okay. Uh, my name is Anne Holmlund. Jina naħom, jina membru tal-Parlament fil-Finlandja u President tal-Komitat tal-Affarijiet Legali. Laaja-alaisesti toimenpiteisiin rikoksen uhrin aseman parantamiseksi. Mekanismi, jonka avulla yhdessä maassa annettu sue... Grazzi, jina nishtiq nejt kelmtejn dwar eh, l-intejbu situazzjoni għal vitmi ta' reati. Għalix, dak li rajna unek huwa illi hemm ħtieġa illi natu protezzjoni lil vittmi ta' reati. Jien naħseb li regolament huwa importanti immens mill-perspettiva tal-Finlandja għaliex fil-Finlandja aħna nistgħu nindirissaw din il-kwistjoni frabta mal direttiva dwar l-ordni ta' protezzjoni Ewropea, restraining orders, per eżempju, fil-rigward ta' restraining orders jekk naraw li dawn jiġu applikati b'mod transkonfinali, aħna nittamaw illi l-affarijiet jgħaddu anke mill-Parlament hemm ħafna dettalji illi dajfu xi ftit l-istrument fil-rigward tal-implementazzjoni prattika. il regolament ma indirizzax il-kwistjoni ta' li ma' pajis eh, ser japplika l-ordni ta' restrizzjoni u importanti illi l-persuna illi huwa ta' riskju ikun jaf li hemm din l-ordni ta' protezzjoni. U nittamaw li dan jitqies fi diskussjoni. Il-proposta ġiet diskussa fil-laqa tal-Kunsil f'Diċembru u il-Finlandja ħarġet bistqarrija eh, għal minuti f'dik l-okkażjoni. Dwar il-punt li jmess il-protezzjoni legali tal-adulti għanna żewġ kellima mill-konferenza tal-ajja kif ser namlu, tgħid il-President forsi tistaw tieħdu nofs il-ħin allokat għall-intervent. Tieħdu nofs kull wieħed. Xinjura President, membri mistituzzjonijiet oħra, membri tal-Parlament, esperti. Grazzi tal-istudentuna għal dan il-workshop. Aħna nieħdu kull opportunità li nikkoperaw flimkien magħkom u nirringrazzjawkom għal din il-possibilità. L-ewwel nett jiena ser nitkellem dwar il-Konvenzjoni tal-Ajja tal-2000 u mbagħad il-kollega ser jgħid xi ħaġa dwar il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti tal-2006 dwar l-adulti. Jekk tħarsu li l-minn din il-kamra eh, nistaw naraw kemm fuq li qed nitkellmu dwar il-konvenzjoni ta' l-adulti wieħed jista' forsi jaħseb x'għandu x'jaqsam mal protezzjoni tal-adulti, dak li mhux qed taraw huwa illi l-xtiewi qed isiru dejjem aktar kiesħa sena wara l-oħra, il-toro huma mimlija borra u silġ u hemm perikli għal persuni anzjani u hekk kif aħna nibdew nikbru fi żmien din hija sfida għalina. X'jiġri? Dak li jiġri huwa lill persuni anzjani li huma aktar fortunati jittilqu jgħixu lejn in-naħa ta' nofsinhar fejn huwa fejn il-klima hija aktar sħuna u ma jiċċaqilqu. Jiċċaqilqu fl-Ewropa imma nkelli lejn mill-Ewropa għaliex kif rajna f'dawn l-aħħar snin u kif jgħiduna l-esperti tal-tisħin globali iva il temperatura qed tiksaħ, it-temp qed jiksaħ huma jmorru t-Tunezija, l-Marok u postijiet oħra u hemm strument internazzjonali wieħed illi lil dawn l-anzjani jista' jgħinhom meta huma jmorru band oħra għaliex kif aħna nikbru eh, jiżdiedu il-chances illi aħna niżviluppaw x'inkapaċitajiet U meta dan jiġri importanti li nkunu nafu li ma orti għandha l-ġurisdizzjoni li ma liġi ser tkun applikabli u kif ser jiġu marufa dawn id-deċiżjonijiet u kif ser jiġu nfurzati. Għaliex inti tista' tasal f'punt fejn jkollok bżonn guardian personali tħoħsibek illi tittieħu deċiżjonijiet fismek dak li għandu xaqsa meħtiġijiet personali tiegħek lassi kemm il-mobli kif ukoll il-mobli. Il-konvenzjoni tal-adulti fija regoli tal-liġi internazzjonali privata li jistaw jgħinu sabiex jissolvew dawn il-kwistjonijiet. L-espert li ser jitkellem warajja, Sur Finstin ser jgħid li l-konvenzjoni forsi mhijiex perfetta għaliex ċertu termini fil-konvenzjoni mhumiex infisra. Il-konferenza tal-ajja hawnhekk tgħid illi nuqqas ta' definizzjoni forsi hija qawwa tagħha. Għaliex din id-dinja globali li naslu għal-konklużjoni dwar x'inhuma miżuri ta' protezzjoni hija xi ħaġa tassew diffiċli, iżda l-konvenzjoni tal lajja taħdem billi serraħ fuq fiduċja reċiproka. Imħallef wieħed jara sitwazzjoni partikolari fih dan il-liġi nazzjonali tiegħu u jagħmel deċiżjoni illi dan jista' ixekkel. U aħna din id-deċiżjoni rridu nafdawa meta niġu biex nirrikonoxxu u ninfurzaw miżuri ta' protezzjoni. Aħna rridu nkunu miftuħa lejn miżuri ta' protezzjoni li jittieħdu fl-istat u li dawn jiġu infurzati u rikonoxxuti fl-istat membru ieħor. Hemm salvagwardji fir-rigward tal-proċess u kwistjonijiet oħra illi jiżguraw li jkun hemm rikonoxximent u l-infurzar xieraq. Hemm sitt stati firmatari f'din il-konvenzjoni Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, Renju Unit, l-Skozja, ċipru, Greċja, l-Italja, l-Irlanda, l-Olanda u eh, Polonja iffirmawa. Fl-2008 ġiet adottata konklużjoni tal-Kunsill illi rrakkomandat illi l-istati li firmaw jirratifikaw il-konvenzjoni mill-aktar fis possibbli u dawk li ma firmawiex jiffirmawa wkoll mill-aktar fis possibbli kopja ta' din id-deċiżjoni tal-Kunsill ingħatat lill membri tal-Parlament u lill-esperti. Għaldaqstant iva hemm ħtieġa li din il-konvenzjoni il konvenzjoni Eh, ftit għal din il-konvenzjoni għal regoli fis settur fl-Unjoni Ewropea imma importanti li konna strument internazzjonali li jkun disponibli li l mill-Unjoni għaliex kif diġà spjegajt persuni anzjani li huma aktar fortunati għandhom l-opportunità illi għattaw il-jiem li fadlilhom f'pajjiżi aktar sħan fejn huwa aktar sabiħ li wieħed jirtira fihom u jekk jiġri. Sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid ħaġa waħda wara li qrajt il-karta ta' Sulfrinstein, naħseb illi xi ħaġa iva rridu nagħmlu fl-Ewropa. Jekk intom tistgħu tadottaw il-Power of Attorney, il-Prokura Ewropea, din tkun dan ikun pass importanti hemm spazju fil-konvenzjoni u kif tafu din hija istituzzjoni ta' liġi komuni u ċertu ġurisdizzjonijiet pal Quebec jafu e, bija din il-prokura l-istess sar fi Franza u kol fil-Germania, fl-Italja, l-sviluppa ċaħġa l-Italja u kol u anke fl-Svizzera. Jekk nistaw namlu xi ħaġa fl-Ewropa dwar dan dan huwa elementa sew importanti illi ngħinu bl-implementazzjoni fl-implementazzjoni tal-konvenzjoni. Jiena ġej minn stat fejn ta' bilħaq naf x'inhu dan iċċaqli il-persuni jċalqu mill-stat e, mit-temp e, kiesaħ tal-Kanada u jmorru e, fl-Arizona. U din hija realtà u dawn il-persuni ta' bilħaq għandhom bżonn il-protezzjoni. Ngħaddi l-kelma lill-kollega. Je vous demanderai, madame, de respecter votre temps parce que nous sommes en train de prendre. Jekk jogħġbok sommu mal-ħin, għax eh, edin lura l-war nofsnar tajjeb gratijina jena senzi ċiftit kliem fil-qosor fil-gwar tal-konvenzjoni tal tnus maquda tal-2006 dwar il-personi b'disabilta u l-konvenzjoni tal-ħajja. Kif tafu l-konvenzjoni tal ġus maquda tal-2006 hija konvenzjoni li ziet reġenti tal ġus maquda u biex nikkwota lan eh, fil-ġenerata din konvenzjoni hija illi tippromovi uh, eh, u tipproteġi il-drittijiet eh, fondamentali kollha f'rigward tal-persuni b'disabilità u rispett għal dinjità inerenti tagħhom minn adozzjoni ta' din il-konvenzjoni ta' ġus maquda għattirat 165 firmatorji u 107 u partijiet statali 24 stati li diġa ratifikaw il-konvenzjoni. Fl-opinjoni tagħna, il-konvenzjoni tal-ajja tal-2000 hija ta' opportunità um, ta' valur kbir illi tappoġġaw timplementa xi ftit mill-obligi iżjed wisajn fil-konvenzjoni ta' ġusma' għal dawk il-persuni b'disabilta illi se taħt l-ambitu tal-Konvenzjoni tal-2000 ta' sena l-2000. Deskrizzjoni ġenerali diġa nata tal-konvenzjoni tal-ajja illi tagħti iżjed protezzjoni u ċertezza legali għal adulti vulnerabli fil-situazzjoni transkonfinali u għonek se ninnota illi dispożizzjonijiet ewlenin tal-konvenzjoni tal-2006 u ma appoġġati mill-konvenzjoni tal-ajja tal-2000 dawna jinkludu dispożizzjonijiet taħt l-artikolu 18 dwar libertà tal-moviment u n-nazzjonalità, l-artikolu 32 dwar il-kooperazzjoni internazzjonali, l-artikolu 12 dwar l-arfin u dim il-liġi, l-artikolu 3a rigward tal-autonomija u dinjità inerenti tal-adulti b'disabilità, l-artikolu 25 dwar is-saħħa, l-artikolu 13 dwar aċċess għall-ġustizzja wkoll. Pala konklużjoni, Signorini nistednu l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex ħarsu lejn sinerġiji bejn dawn iż-żewġ strumenti internazzjonali importanti fil-rigward ta' ratifika iżjed wiesa tal-Konvenzjoni tal-Aja tas-sena l-2000. Grazzi. Grazzi tal-li se konċiża fid-diskors tiegħek. Ħadna l-kelma l-kellim li Mrs. Rumston. Grazzi ħafna. Jiena ninsabrat li estidintni l-lum. Nishtiq nitkellem fil-qasir dwar l-esperienza pratika tiegħi fir-Renju Unit. U minn dik l-esperienza nasal konklusjonijiet. il kapacita hija kwestjoni um, komplessa ħafna għax fil-fat ma fiex klassifika legali għalija u għalek għal eh, ħafna għatti differenti għal livelli differenti ta' kapaċità illi eh, per pereżempju kapaċità biex tidħol f'kuntratt dan hija jaqa' taħt il kontrat tal-liġi tal-kuntratt taħt ir-regolament ta' suċċessjoni tal-wirt il-kapaċità illi tagħmel testament dan se jiġi gvernat mill-liġi ta' suċċessjoni u għalek li ġi differenti għandhom parti għandhom sem differenti. Il-konvenzjoni tal-ajja hija zida eh, eh, tal-aġeb l-liġi ehm, internazjonali privata f'dan il-qasam u taħdem fuq il-protezzjoni ehm, taħdem fuq il-ġurisdizzjoni liġi applikabli u l-inforzar eh, fl-arfin għal-mizuri ta' protezzjoni barra minnek, tatina regoli u kol għal-liġi applikabli fil-gwar eh, tal-rappresentanza tal is-setat tal-prokuri u fil-Renju Unit l-Iskozja ratifikat. U eh, Renju Unit ratifika il-Konvenzjoni għall-Iskozja, iżda mhux għall-Ingilterra u għall-Galles internament għandna l-istess liġi u kienna diversi kawzi li fejħarsu lejn impatt tal-konvenzjoni f'dan il-qasam u kienu eh, tajnuna kbira. Jina sen kompli minn fej eh, kienet jitkellem Filip illi l-konvenzjoni tal-ajja fil-gwart tal- ajja fil eh, gwart tal accidenti fuq it-toroq miex suġġett ta' ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea u f'dan il-qasam naħseb li regolament Ewropew huwa meħtieġ huwa bżonn już il-possibilità illi kollok prokuri illi jaħdmu kull imkien fl-Unjoni Ewropea bħalissa hija ħaġa diffiċli kif intqal fir rigward ta' strumenti oħra ma jistax ikollok l-arfin ta' prokura jista' jkollok l-aċċettazzjoni ta' prokura mm, acceptance l-aċċettazzjoni ma nafx xi da fil-fatt fl-Ewropa bil-prokura il-problema hija li jista' jkunu validi Iżda biex turi l-autorità rilevanti fil-ġurisdizzjoni l-oħra li l-prokura hija valida hija ħaġa diffiċli ħafna u għalhekk jiena nħeġġeġ il-Kumitat u il-Parlamenti Nazzjonali biex jekk joġbok namlu kull ma nistaw biex nizguraw illi kemm jista' jkun stati membri kemm jista' jkun possibbli jirratifikaw din il-konvenzjoni hija ħaġa utli ħafna. Jina kważi kważi nista' ngħid li hija ħaġa se seksi barra minnek naħseb illi għanna nitolbu li l-Komissjoni biex eh, tħares lejn eh, il-regolament u tikkonsidra l-possibilità tal- tal-seta tal-rappresentanza eh, ta' prokura li tista' tintuża mid adulti kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Mela. Issa se nisimaw l-axħar kellim f'din is-sezzjoni tad dibattitu tagħna se nħarsu lejn il-bażi legali li ma bażi legali għal dritt tal-familja. Għal 10 minuti kjoġbok umbat ikonna ħin għal diskussjoni grazzi ħafna, jiena se nipprova insomma l-ħin mal-10 minuti li tajtuni, ippermettu li nirringrazzja l-Kumitat tal-Affarijiet Legali qabel ma nibda tal-li organizaw l-avveniment tal-lum. L-iżvilupp tal-liġi tal-familja tal-Unjoni Ewropea kif tafu l-koll kienet waħda spettakolari kif eh, eh, tistaw taħsbu fl-2000 eh, l-uniċi liġijiet fisseħ kienu fil-gwar tal-obligi tal-manteniment taħt il-Konvenzjoni ta' Brussell. Illum għanna portfol wisa fil-gwar tal-liġi dwar il-familja Kif smajna fi sessjoni ta' qabel hemm oqsma frigward ta' liġi familjari transkonfinali li jiġu gvernati mill-regoli nazzjonali għalhekk jekk ir-regola fil-sigurtà, libertà u ġustizzja tista' titlesta xe tkun il-bazi legali għall inizjattivi fil tal-liġi tal-familja fil-ġejjeni. Jiena nikkonċentra fuq żewġ regoli b'riżultati differenti li jistgħu jintużaw u fil-fatt intużaw fl-aħħar 10 snin. L-ewwel net huwa possibbli li nadottaw miżuri għall-Unjoni Ewropea kollha għabbażi tal-artikolu 81 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea kif nafu l koll f'rigward tal-liġi tal-familja dina sira għabbażi tal-proċedura partikolari legali li twassal għal miżuri meħuda mill-Kunsill illi eh, taħdem wara eh, konsultazzjoni li jsir mal-Parlament Ewropew. Ovvjament, eh, wieħed jista' juża wkoll passarell permezz tal-proċedura leġislattiva tal-passarell. It-tieni possibilità tar-rotta hija miżuri li mhux se jkopru t territorju kollu tal-Unjoni Ewropea iżda tiġi applikata minn diversi stati membri. It-trattati għal huma possibli għal grupp tal-istati membri li stabilixxu iż-żida fil-kooperazzjoni bejnietom u f'dan il-każ fil-każ tal tal-liġi dwar il-familja dina taqa taħt proċedura amministrativa partikolari jiġri tkunem hemm eh, klawsola isa pont u li kolla bażi legali differenti. U għalhekk jiena se nikkonsidra dawn iż-żewġ approċċi wieħed wara li ieħor l-ewwel net nifokaw fuq l-artikolu 81 paragrafu tlieta u l-ewwel subinċisu l-proċedura amministrattiva l-ewwel net trattat fuq il-funzjonament tal- tal-Unjoni Ewropea bħala eċċezzjoni il-trattament il-proċedura ta' deċiżjoni m'għandix tintuża fil- hawnhekk jiġifieri hemm trattament partikolari fil għat tal-liġi familjari din qed tiġi spjegat minħabba sensitività partikolari ta' dawn il kussjoniet u minħabba il-kultura partikolari f'dan il-qasam l-użu tal-proċedura tal-konsultazzjoni ehm, wieħed jista' jsaqsi Eh, wieħed jista' jkollu dubju dwar il net l-importanza ċittadini Ewropej, ir-rappreżentanti tagħhom m'għandhomx ikunu impenjati ħafna iżjed u t-tieni l-bżonn ta' unanimità fil-Kunsill jista' ixekkel l-iżvilupp tal-liġi Ewropea dwar il-familja mill-banda l-waħda l-tiġi tal-votazzjoni jistaw jimblokkaw miżuri biex li jiżguraw il-protezzjoni ta' xi interess nazzjonali politika fil-fat rajna eżempju ta' dan mill-banda l-oħra, il-kompromessi mhux soddisfaċenti jistgħu jirriżultaw illi jistgħu jiksru jew imorru kontra l-anijiet partikolari um, illi huma l-bażi ta' miżura fil-gwad tal-familja. L-artiklu 81 fil-fatt l-ewwel subinċis jista jagħmel miżura iżjed diffiċli biex tiġi stabilita bħala liġi jew li eh, twassal għal eh, tikseb l lanijiet tagħha f'dan il-każ dan ma jfissirx li l-użu tal-passerell għandu jkun eh, promoss bħala alternattiv skont l artiklu 81 l sub-artiklu 3 t-tini subinċis il-Konsil ehm, wara li tikkonsulta il-Parlament Ewropew deċida illi dina tiġi adottata eh, permezz ta' proċedura leġislattiva ordinarja li tinkludi dialogu u anki votazzjoni fil-Konsill. Ovvjament, eh, wieħed jista' jissaqsi jekk il-tnaqqis li jirriżulta fil-rol tal-Istati membri f'qasam li tant huwa eh, sensitiv u skont il-kulturi ta' għandu jiġi adottat fil-prinċipju eh, fuq il-bażi tal-libertà eh, u sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni Ewropea bir-rispett għal sistemi differenti fl-istati membri jiena qed nissuġġerixxi li dan mhuwiex il-każ il-passerell jista' Wieħed m'għandux um, jenfasizza jew jeżaġera l-fatt li l-użu tal-passerelli fisser id-djufija fil-proċeduri tal-istati membri għax dan għandu bżonn l-approvazzjoni tal-parlamenti nazzjonali. U kull parlament nazzjonali jista' juża l-vot vita tiegħu, jiġifieri jekk miżura hija teddida għal għal politika sensitiva ħafna f'xi stat membru dak li stat membru jista' jippreveni l-użu tal-passerell permezz tal-oppożizzjoni tal-rappreżentant fil- tiegħu fil-Kunsill jew permezz tal-vuċi tal-Parlament Nazzjonali tiegħu. It-tieni mistoqsija jekk jekk naċċettaw il-passerell fil-prinċipju, jekk hemm xi oqsma li mhumiex eh, tajbin għall-użu tal dan il-din il-proċedura leġislattiva it-tweġiba għal din il-mistoqsija tiddependi jinqas fi rigward tal-qasam tal-liġi familjari eh, indikata iżda l-kontenut tal-proċedura leġislattiva li illi hemm oqsma illi fejn hemm elementi tal-proprjetà pereżempju illi referejna għalihom illum ħażin jekk tifhem illi t taħlita ta' qasam in partikolari se jkun biżejjed biex eh, biex eh, ikun biżejjed biex tuża l-passerell. Passerell taħlit eh, imħalta miex inqas sensittiva minn qasam mill-qalba tal-liġi tal-familja jidirli li sensitiva dwar l-użu tal-passerell u l-accettazzjoni tal-istess passerell għandhom jiddependu mill-kontenut tal-miżura proposta. Passerell tista' tkun tajba biex tuża hemmhekk skont l-estent sakemm eh, qasam ġi armonizzat, per esempio, bluzu tal-orti Ewropej jew permezz ta' strument eh, Ewropew eżistenti għandi nsit li l-użu tal-proċedura leġislativa ordinarja għandha tkun faċilitata fejn il-miżura proposta espressament jew impliċitament skont il prinċipju diġà uh, hija aċċettata jew hija aċċettabbli għall-istati membri kollha. L-esperjenza rrit li dana mhuwiex dejjem il-każ u beg dana jasal għal punt jekk jistaw jiġu stabiliti um, miżuri kullimkien fil- fl-istati membri kollha u jekk għandniex nużaw il-kooperazzjoni miżjuda kena ħafna kondizjonijiet li għandhom jintlaħqu biex ikonna il-kooperazzjoni miżjuda imtejba, iżda anki jekk għandek dawn jekk jitwet u dawn il-kondizjonijiet, l-użu mhuwiex automatiku. Dana jibqa fid-diskrezzjoni tal-Komissjoni għandha tiġi approvata mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew jiena nissuġġerixxi li l-attivazzjoni b'dan il-mod tista' tiġi kontemplata biss wara konsiderazzjoni bir-reqa ta' żewġ aspetti l-ewwel net li l-kooperazzjoni ehm, imtejba għandha tkun l-aħħar possibilità u għandha għandha eh, għandha jkollha l-għanijiet tal-Unjoni ehm, meta tintuża it-trattat ma eh, tix definizjoni fil gwar ta' last resort l-axħar possibilità. Din il-miżura tista' tinkiseb permezz ta' ta' għażliet ta' politika eh, varji. L-ewwel għażla tista' tkun ambizjuża l-proġett ta' armonizzazzjoni jista' jkollok għażla ta' politika oħra li tista' tkun varjant eh, konservattiv ħafna bl-istess għan jekk il-miżura proposta tażel l-ewwel għaza tal-politika, negozjati umbat um, ifallu il-kooperazzjoni ta' um, ehm, l-ewel politika tista eh, titqis bħala l-aħjar għaza jew għanna nużaw xi għażla oħra bbażi tat-tieni għażla. Mela. Bek nisaw nifmu tensjonijiet li jem fil-bazi tal-kooperazzjoni Mizjuda, jon tejba illi wieħed jista' jikseb iżjed għanijiet jew inqas għal xi ċittadini Ewropej jew jekk għandniex ikollna xi prioritajiet eh, fir-regoli li jistgħu jiksbu uh, oħra. Skużani, tajt il-President, iżda tista tikkonkludi jekk jogħġbok, Sinjura. Mela jiena se nikkonkludi billi nisħaq fuq żewġ punti. Wieħed jinsa malajri li fl-artikolu 20 ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea id-diskussjoni għanda żewġ għanijiet differenti, l-għanijiet ta' miżura u l-għanijiet tal-Unjoni. L-għanijiet ta' miżuri tal-miżura jipromovu u jgħatu spinta l-għanijiet tal-Unjoni. It-tieni punt, u se jkun l-aħħar punt, huwa illi għanna naraw li l-użu ripetut tal-kooperazzjoni imtejba hija diffiċli ħafna li tiġġustifika fil-qasam tal-liġi tal-familja. Jiena hawnhekk qed nitkellem dwar l-effett tiegħu mhux il-prinċipju tiegħu, l-multiplikazzjoni tal-approċċi differenti se wasal għas-sors tal-inċertezza legali minkejja l-fatt li ċertezza legali hija prerekwiżit tal-ġustizzja għal dan il-qasam. Dan jfisser li l-multiplikazzjoni tal-kooperazzjoni imtejba se tkun tad-detriment għall-anijiet tal-ofol tal-Unjoni f'dan il-qasam u jina se nikkonkludi billi ngħid illi fl-opinjoni tiegħi għalhekk il-kooperazzjoni imtejba għandha tiġi konsidrata biss eh, f'ċirkostanzi eċċezzjonali biss. Grazzi. Mela, għanna xiftit taħin biex ikonna diskussjoni, signori. Jekk tixtiqu titkellmu, eh, tistaw titkellmu, pero għandi najdilkom illi aħna edin lura 25 minuta fid-diskussjoni tagħna, żguri li għandkom xi eh, tgħidu xi tren jew xi ajruplan iżjed tard iżda tistgħu titkellmu. Jekk tridu. Le, ħadd? Sinjura, titkellem? Tista' titkellem, Iva. 30 sekonda malajr malajr. Xtaqt nenfasizza illi din il-konvenzjoni hija konklużjoni loġika tal-konvenzjoni tal-95 protezzjoni tat tfal tispiċċa eh, bl-età ta' 18 sena u protezzjoni tal-adulti tibda mill-età ta' 18 sena u bekk iż-żewġ testi huma importanti simili ħafna, iż-żewġ konvenzjonijiet jaħnu bl-istess mod, għandhom l-istess sanijiet, diversi stati membri damu ħafna fl-aħħar snin biex implementaw konvenzjoni 96 u ninkoraġixxihom illi jikomplu f'dan ix-xogħol u japplikaw il-konvenzjoni tal-2000. Ix-xogħol kollu diġà sar u jistgħu jifrankaw ħafna ħin billi jgħaddu għal implementazzjoni kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna għal dik il-kjarifika Iva kienet importanti. Mela, Jiena sanħalli il-Presidenta fidejn is-Sinjura Catherine Zapone illi se tkun il-President fl-aħħar sessjoni tagħna, skużani. Eh, skużani tal-li qed ngħaddi il-kelma il l-Presidenza lilek iżjed tard milli li pjanat se jkollok tkun naqra iżjed ħarxa minni good afternoon. Um, so, welcome to... L-ofsinar tajjeb niftu din it-tielet sessjoni e kif qed inkomplu eh, nitkellmu dwar il-kwistjoni ta' jekk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea gawdux minn moviment liberu. Jiena nixtieq niftaħ din sessjoni billi nagħmel xi ftit kummenti mbagħad wara ser eh, inkompli nippresjedi u ngħaddu għal kellima finali ta', ta dan id-dibattitu tagħna. U minħabba li hija l-aħħar sessjoni ta' ġurnata twila, nispera li kollha kemm intom toqgħodu attenti u tieħdu vantaġġ mill-fatt li għandna magħna esperti illi ser jaqsmu magħna l-opinjoni u l-esperjenza tagħhom. Spiss il- il-dibattitu dwar l-istat ċivili jidħol fis settur ta' regolament dwar l-status personali u um, il-rikonoxximent ta', soċieta. soċjetà. Dan il-rikonoxximent spiss ikun b'konformità ma' uh, prattiċi eh, nazzjonali u tradizzjonali u minħabba f'dan il-bidla tista' tkun kajmana ħafna. Iżda il-bidla f'kuntest transkonfinali żviluppa ħafna mill-bidu tal-twelid tal-proġett Ewropew. L-ideja hi li ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom eh, serje ta' regoli u leġislazzjonijiet differenti madwar l-Unjoni Ewropea. U meta eh, il-rikonoxximent tal-istat ċivili jiġi mxekkel, ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jkunux kapaċi eh, jiksbu eh, jizufruixxu mill-dritt tagħhom tal-ċaqliq ħieles u dan ikollu ħafna effett fuq l-identità tagħhom u fuq il-familji tagħhom u anke fuq ix-xogħol il-drittijiet ta' ċittadini ovvjament iridu jiġu bilanċati eh, sabiex ma jkunx hemm azzjonijiet fraudulenti f'dak li huwa l-istat ċivili. Fl-Irlanda pereżempju il-leġiżlazzjoni qed tiġi bħalissa abbozzata sabiex eh, jiġu regolati eh, żwieġ ta' konvenjenza. U ehm, issa b'medja ta' 350.000 żwieġ transkonfenali ma' l-Unjoni Ewropea kull sena dan jaffetwa ħafna nies mill-puntu di vista tiegħi dawn huma kwistjonijiet prinċipali importanti jiena ċittadina Irlandiża u anka tal l-Istati Uniti jiena ngħix eh, mal-konjuġi tiegħi fl-Irlanda u qed infittex għadni qed infittex Eh, rikonoxximent eh, ta' żwieġ ma' mal-konjuġi tiegħi għalkemm aħna Żewwiġna fil-Kanada tmin snin ilu għax dan kien l-unika post fejn il-koppji tal-istess sess eh, setaw jiżewġu f'dak iż-żmien. Però aħna għandna l-istess problemi li affaċċaw koppji tal-istess żwieġ bej nista l-istess sess. Fl-Irlanda, per eżempju, il-żwiġ ċivili eh, fl-Irlanda huwa xekkel anka eh, palma jiġri fil-Belġu u eh, dan iż-żwiġ ikollu jinbidel għal subija jew unjoni ċivili taħt il-leġislazzjoni tal-Belġu per eżempju. U jiena inħoss il dan ikun tnaqis uh, fil-status fil uh, tiegħi. Pala senatur jina spiss għajjimt il kustjoni ta' rikonoxximent ta' sess għal persuni um, transgender. U naħseb illi l-Irlanda eh, għadda uh, waħda mill-ftit pajjiżi li ma tir tir eh, il-persuni uh, il transgender. għal darba oħra aħna konxi mill-fatt illi l-istat ċivili jaqaf il kompetenza ta' l-istati membri individuali u meta jużaw dan id-dritt tagħhom huma però iridu jkunu jaġixxu b'konformità mal-leġiżlazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea li tgħid illi kull ċittadin għandu d-dritt li jiċċaqlaq mal-Unjoni Ewropea. Għalhekk f'din l-aħħar sessjoni se jkunu qed nikkonsidraw il-problemi u l-ostakli li jeżistu fl-Unjoni Ewropea u biex jgħinuna f'din id-diskussjoni se jkunu qed nismaw l-opinjoni ta' l-ewwel il- um, uh, l-avukat s signora uh, Mariolina Eli Antonio, konsulent legali assoċat fil-Milieu Brussel, li ser tkun qed tkellimna uh, l-iktar problemi pressanti għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-ħtieġa ta' l-azzjoni. Fidejk. Signora President, grazzi ħafna, grazie ta' din l-istedina. Jiena tassew kontenta il-li inti bdejt Eh, billi tipprova tiddiskrivi eh, l-importanza ta' l-istat ċivili. Kulħadd hawnhekk f'din il-Kamra tista' tqis li jgħix f'sitwazzjonijiet transkonfinali għaliex dawn iseħħu minħabba li uħut minna jkunu qed jaħdmu eh, jgħixu f'pajjiżi oħra fl-2010 il fuq minn 12 miljun membru tal-Unjoni Ewropea kien qed jgħixu fl-istat membru ieħor. Iżda sitwazzjonijiet transkonfinali jistgħu jiseħħu anka sempliċement meta ċittadin iżur per eżempju Brussel għal konferenza jew minħabba situazzjonijiet feliċi jew nqas feliċi pal per eżempju illi żuru it-tfal tagħhom illi qed jagħtu wilt eh, f'pajjiż barrani. Ista anka meta u ma jkunu qed joqogħdu f'pajjiż ieħor eh, għal qasir żmien ġi meqjus il-ħamsa minn kull elf ħaddim eh, ikunu qed jivvjaġġaw b'mod transkonfinali fuq bażi regolari. Barra minn hekk mm, ikun hemm każi ta' turizmu, per eżempju fl-2010 il fuq minn design miljun eh, ċittadin eh, tal-Unjoni Ewropea żar pajjiż ieħor għal, eh, għal raġunijiet ta' turizmu jew inkella għax żar dentist jew tabib fi stat membru ieħor. Għalhekk hemm varjetà ta' sitwazzjonijiet transkonfinali illi jistgħu iseħħu fil-ħajja ta' dawn iċ-ċittadini tal-Unjoni. Għalhekk kull wieħed waħda minna jista' jkollu bżonn ta' eh, dokument tal-istat ċivili, pereżempju ċertifikat tal-mewt, ta' twelid, ta' żwieġ, dawn huma dokumenti essenzjali illi il-kol kemm aħna ltqajna magħhom xi darba oħra f'ħajjitna huma essenzjali sabiex ikollna aċċess għal servizzi oħra, pereżempju benefiċċji eh, ta' xogħol. F'kull situazzjoni transkonfinali ta' dan it-tip, iċ-ċittadini meta jkunu ridu jaffrontaw il- ehm, kisba ta' dokumenti tal-istat ċivili jistaw jiltaqaw ma' problemi. Huwa dan illi aħna bħala milje irċevejna eh, il-xol eh, mm, minnaħa tal-Unjoni Ewropea sabiex nidiskrivu ximuna l-iktar problemi pressanti għaċ tal-Unjoni Ewropea meta jkunu f'sitwazzjonijiet transkonfinali. Għal dan l-iskop aħna għamilna tajna ħarsa ġenerali lejn il-ġurisprudenza tal-istati membri differenti u għamilna studju komparattiv tal-leġislazzjoni nazzjonali u tal-ġurisprudenza ta' xi stati membri. Fuq din il-basi identifikajna l-iktar um, ostakli importanti f'sitwazzjoni transkonfinali u provajna niproponu xi rakkomandazzjonijiet għall-Unjoni Ewropea illi jinsabu fiħdan il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea bħalissa. Li huma il-riżultati prinċipali ta' dan l-istudju? Eja nejdu l-ewel problema i li jaffaċċaw il- um, li jaffaċċaw aħna f'sitwazzjonijiet transkonfinali hija il-fatt illi rridu niddeterminaw il-post tal-istat ċivili, eja nejdu li taljana u rrid nikseb ċertifikat ta', ta twelit ta', ta missieri li twilet fil-Ġermanja. Il-mistoqsija hija jekk fejn jinsab dan il-ċertifikat il ta' twelit fejn twilet missieri jew fejn għex missieri għal komplement ta' ħajtu jew fil-post fejn miet missieri. Immaġina li dawn huma tlet bliet differenti fil-Ġermanja stess. Forsi jien ma nafx fejn minn nikseb dan iċ-ċertifikat għaliex minix ma nafx kif il-Ġermanja eh, iżżomm u taħżen dawn it-tip ta' ċertifikati. Ovvjament kull stat membru għandu regoli differenti, iżda għalija bħala barranija li niprofa nsib fejn u dan id-dokument jista' jħodla ħafna ħin, iħawadni u anka jiswi ħafna flus. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea sabiex tnaqqas il-pis fuq iċ-ċittadini l-ewwel qabel kollox tinkoraġixxi l-istati membri illi jinformaw iċ-ċittadini dwar il-kriterji illi jintużaw f'kull stat membru dwar fejn jinżammu dawn id-dokumenti. Dan jista' jsir permezz ta' website li ġa jeżistu. Per eżempju, il-website ta' l-Unjoni Ewropea jista' jkun hemm ukoll punti ta' kuntatt fuq livell nazzjonali li provdu informazzjoni li ċittadini dwar fejn jinżammu id-dokumenti ġifiri jew website li ġat esisti jew website li jistaw jħolqu għal uh, din it-tip ta' informazzjoni. Ena ngħidu li issa irnexxieli nidentifika fejn dokument tal-istat ċivili qed jinżamm. Il-problema li naffaċċa u li jaffaċċaw ċittadini tal-Unjoni Ewropea hija kif eh, issir kif jiksbu dan id-dokument, iċ-ċirkolazzjoni. Per eżempju, jena jdu li jena u eh, s-siheb tijaj, it-snejn li aħna taljani, u rridu nizzewġu il-Belġu. U l-autoritajiet belġani jitolbu li aħna niprofdu il-dokumenti tagħna. L-unika mod kif jiena nikseb ċertifikat eh, ta' twelit tijaj huwa li jien insifer mur lura lej l-Italja mmur fil-post fejn jizommu ċertifikat ta' twelit tiegħi u nati għalli l autorit nerġa' niġi l-Belġu nati għalli l-awtoritajiet Belġani. Bla dubju d-dinja ta' hija ta' spejjeż, tinvolvi spejjes u toħodlok ħafna ħin. kif tista' ssir ċirkolazzjoni ħer ta' dawn id-dokumenti fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea hija immirata sabiex tnaqqas il peace u tnaqqas l-ispejjeż għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea, però fl-istess ħin irridu noqogħdu attenti illi nżommu sistema sigura tal-ċirkolazzjoni tad-dokumenti tal-istat ċivili. F'dan il-qafas l-Unjoni Ewropea tista' tinkoraġġixxi l-istati membri jużaw pjattaformi elettroniċi għall iskambju ta' dokumenti. U f'dan is-sens l-Unjoni Ewropea tista' eh, tisservi ta' eh, organizzazzjoni li tiffaċilita dan din il-pjattaforma elettronika jew nkella tallem kif tintuża din il-pjattaforma ġa eżistenti elettronika. Eżempi ta' dan it-tip ta' pjattaforma elettronika ġa jeżistu Per eżempju, l-ICCS, il-konvenzjoni numru 33 dwar il-ċirkolazzjoni ta', ta dawn id-dokumenti. La darba jiena eh, deċidejt fejn huma irnexxieli nifhem fejn huma d-dokumenti u irnexxieli eh, niksab dawn id-dokumenti u mbagħad irid ikun hemm rikonoxximent ta' dawn id-dokumenti. Ġifieri jiena Eja nejdu per eżempju għanna fidejna ċertifikat tal-mewt. Jena per eżempju, irrid illi ċertifikat tal-mewt tajjan jiġi rikonoxxut fil-Ġermanja li kiku dan kellu jkun ikas ċittadin taljan eh, ikollu bil-fors jaqleb mill-lingwa taljana lingwa ġermaniża dan id-dokument minn traduttur ċertifikat. Dan huwa mitlub mill-istati membri, però fl-istess ħin jaħlu ħafna ħin u jiswa ħafna flus għaliex ħafna awtoritajiet huma involuti, kun hemm ħafna skambju ta' informazzjoni trid isseħħ qabel ma dan id-dokument tal-istat ċivili jiġi rikonoxxut fl-istat membru ieħor. Dwar is-sistema tal-apostil inħoss U naħseb li l-Unjoni Ewropea trid tħeġġeġ dibattitu fuq livell tal-Unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox dwar kif huwa possibbli illi eh, nipprojbixxu din is-sistema tal-apostil. Naħseb iktar tard ser nitkellmu din id-diskussjoni dwar problemi tal-frodi u il-proibizzjoni, studju dwar il-proibizzjoni ta', ta din is-sistema ġiġa saret u eh, ġiet eh, ratifik u eh, ħafna pajizi pajjiżi qablu ma, dan il-proċediment, ma, dan il-fatt. Barra minnek, fistit stati membri qablu il tiġi ehm, abolit il-sistema apostil. soluzzjoni alternativa tista' tkun li jekk ma, ma niprojbuxux dawn in noti fih il-paġna, eh, nintroduċu sistema iktar faċli għal din is-sistema. Per eżempju, l-proġett ta' noti fih il-paġna però elettroniċi illi jissaw iservu bħala punt ta' tluq u eżempju għal, għal dan l-iskop. Inkella, l-Unjoni Ewropea tista' wkoll għal ta' taġiġi bħala istituzzjoni li tiffaċilita l-aqwa prassi dwar kif nagħmlu sistema ta' notif il-paġna iktar effiċenti u li tiswa inqas flusu tifrankalna l-ħin ukoll. L-Unjoni Ewropea tista' tassisti l-iżvilupp ta' soluzzjoni teknika permezz ta' fondi u permezz ta' dibattitu eh, u diskussjoni F'dak li rigwarda it-traduzzjoni, aħna nħossu li l-Unjoni Ewropea għandha tinkoraġġixxi l-istati eh, il-formuli um, multilingwi standardizzati kif eh, provdut mill-CIES il jistaw jiprovdu il-bazi għal soluzzjoni eh, multilingwi. Multi Kella l-Unjoni Ewropea tista' tpoġġi tista' jkollha l-iskop illi eh, eh, illi kollha forum multilingwali, ġifieri kollok ċertifikati pereżempju ta' twelit differenti, iżda illi jkunu rikonoxxuti fl-istati membri kollha. La darba iċ-ċittadin ikun irnexxielu jiddeċiedi fejn qed id-dokument jiċirkolaħ u jiġi rikonoxxut, mbagħad ikollok il-kontenut rikonoxxut. Ġifieri mhux il-dokument biss jiġi rikonoxxut bħala ċertifikat ta' twelid, imma li anka l-kontenut tiegħu jiġi rikonoxxut għaw aktar darba oħra l-istess problema ta' notif eħ il-paġna u ta' traduzzjoni. U il-rakkomandazzjoni li tajt qabel japplikaw għawek u kol. Il-problema dwar il-kontenut ta' mm, dokumenti tal-istat ċivili eh, jesistu kol minħabba il-differenza fil-liġi um, sostant sostantiva. Per eżempju, l-autoritajiet franċiżi jistaw jażlu li ma jirrikonoxxux eh, ċertifikat ta' twelit Taljan għaliex ma fihx l-informazzjoni kollha. Għalhekk x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea sabiex tiffaċilita l-ħajja ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea f'dan il-settur billi eh, tippromovi l-użu tal-affidavit jew tiffaċilita l-iskambju bejn awtoritajiet nazzjonali f'każijiet fejn il-dokumenti fi stat membru partikolari għandu informazzjoni nieqsa. Differenzi oħra illi ma jwaslux illi l-kontenut jiġi rikonoxxut eh, huma uh, relatati ma differenzi fil-liġi sostantiva. Per eżempju, uh, eh, zwieċ bej tal-istess sess Olandis mhux se jiġi rikonoxxut minħabba li dan it-tip ta' eh, ta' żwiġ mhux rikonoxxut fl-Italja, per eżempju. Kif qal il-kellim ta' qabli, il-kellima ta' qabli, il-kuntest ehm, tal-liġi tal-familja huwa limitat ħafna u forsi possibilità ta' dibattitu jista' jkun li nħarsu il-post il l aslit illi jwaslilna l-artiklu 21 ta' TFU li tgħid illi jekk um, azzjoni eh, fl-Unjoni Ewropea għandha tittieħed iżda memx leġislazzjoni sabiex din is-seħ jista' jkun il-Kunsill u il-Parlament Ewropew flimkien jadottaw din il-leġislazzjoni sabiex eh, jirregolaw eh, jirregolaw dawn it-tip ta' situazzjonijiet din tista' tkun f'każ tista' tapplika pereżempju f'każ fejn ma jiġix rikonoxxut il-kontenut ta' dokument. Pereżempju eja ngħidu li żewġ eh, irġiel Taljani marru l-Olanda, iż-żewġu u meta jirritornaw lura l-Italja eh, jitolbu għal eh, beneficju ta' taxxa konġunta minħabba l-fatt li huma mizzewġin. Ovvjament fl-Italja dan iż-żwieġ mhuwiex rikonoxxut allura din il dan il-benefiċċju ta' taxxa ma jistax jingħata lilhom. Barra minn hekk hemm bżonn hemm bżonn aktar support fil-każ tal-LGBTs u għawek nkunu nistgħu nagħmlu riferiment għall artiklu 21 tat-TFEU. Grazzi ħafna. Uh, thank you, uh, Dr. Eli Antonio. Um, uh, just a very Grazzi ħafna, eh, Dr. Eh, Eli Antonio, naħseb dik kienet interess eh, prezentazzjoni ta' sew interessata illi um, ehm, deskrivit is-sitwazzjoni u il-rwol tal-Unjoni Ewropea sabiex nersqu lejn eh, il-soluzzjoni għal dawn il-problemi il-problemi. Issa il-kellim il-limis, il-Sur Duncan McNivenin, President tal-Komissjoni Internazzjonali dwar l-Istat ċivili u ex-Reġistratur Ġenerali għall-Iskozja. Mikrofon għal-kellim. Grazzi President, u għatu soddisfazzjon illi nkun hawnhekk anke jekk huma sitta neqes kwart flejla xitwija wara ġurnata twila. Pala President ta' CIEC e jiena minix rappreżentant tal-Gvern tal-Renju Unit illi l-Prim Ministru eh, tgħid ħafna affarijiet pjuttost differenti matul diskors tiegħu illum. Jiena hawnhekk President tal-ICCS. L-ICCS Eh, nibtet fl-1949 għandha ftit aktar żmien minni blan illi tinkoraġġix il-kooperazzjoni fi dan il-qasam tal-istat ċivili u tiffavorixxi l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-uffiċċji tal-Istat ċivili bħalissa hemm taħlita ta' Stati Membri tal-Unjoni Ewropea u dawk mhux fl-Unjoni Ewropea. Hemm bosta konvenzjonijiet illi eh, Dr. Eli Antonio eh, minnhom ħadet xi eżempji li jiena grat lejha għal dan. Aħna jinteressana ħafna mill-preċiżjoni ta' dokumenti ta' stat ċivili u għalek il-frodi huwa ta' tħassib partikolari għalina. Għal-bosta snin l-ICCS il attiva fil-qafas fil-qasam fil qasam tal-vitar tal-frodi. Hawnhekk nixtieq nitkellem dwar l-azzjoni sabiex jiġi evitat il-frodi, li spiss hemm bżonn ta' aktar burokrazija, aktar verifiki li jihdun aktar ħin u il-kompitu ewlieni tagħna illi nħeġġu il-moviment ħieles sabiex niffaċilitaw il-ħajja taċ-ċittadini F'sitwazzjoni transkonfinali illi eh, f'dawk is-sitwazzjoni transkonfinali li kien titkellem dwarhom il-kelima ta' qabli aħna nishtiqu n-naqsu dawn il-differenzja raġunijiet ovji. L-ewwel net nixtieq nitkellem dwar in-natura ta' frodi fil-qasam ta' stat ċivili. Ma tantx hemm statistika preċiża jisu bħal kieku qed ngħidu kemm hemm immigranti illegali fil-Belġu diffiċli li nwiġbu għal din il-mistoqsija, imma l-istatistika qed tiżdied hekk kif jiżdied iċ-ċaqli internazzjonali u n-natura tal-frodi wkoll qiegħda dejjem tinbidel frodi minnaħa tar-reġistrars hija rari. Insemmi forsi sintku eh, minn pajjiż li m'għandux x'isem li reġistra il-mewt tiegħu sabiex jevita li eh, jiġi li l qorti imma dan huwa aneddotu eh, illi ma narawx, ma narawx dejjem fil-ħajja ta' kuljum. L-oħrajn huma dikjarazzjonijiet imġela l-iktar fir-rigward ta' żwiġijiet, rikonoxximent fals ta' paternità. Jiena sibt illi żewġ titfal huma biżejjed għalija, imma hemm min irid aktar tfal u lest illi jagħmel rikonoxximent fals ta' paternità, dokumentazzjoni falsa, mod partikolari ta' ċertifikati ta' twelid u kol eh, ta' minn stati l unjoni Jena għet illi mill-1992 ICIC il-attiva f'dan is-settur ta' vitar tal-frodi u aħna għanna bosta esperti illi dan edin jagħmluh. għanna bosta registrars fuq il-post insitu li huma responsabli mill-reġistrar ta' avvenimenti ta' stat ċivili għannu uffiċjali tal-gvern kif kont jien qabel martirajt. rajt u għanna esperti tal-liġi ċivili illi jinġibu minn universitajiet fl-Europa, il-Greċja, Spanja, il-Ġermanja, mod partikolari. Għanna grupp ta' ħidma permanenti dwar il-frodi l-ħallaqa tijaw kien f'Settembru ta' s-sena li għaddit u li ser jiltaqa f'Marzu u għanna punt permanenti e, eh, fl-Assembleja Ġenerali tagħna f'Marzu ta' din is-sena. Aħna niksbu tarif dawn il-mezzi dwar it-tipi ta' frodi u l-miżuri li nistgħu nadottaw sabiex niġġieldu dan il-frodi li wrew li kienu bejn wieħed u ieħor ta' suċċess f'bosta stati membri. Ir-rakkomandazzjoni numru 9 tagħna fl-2005 għalija hija importanti mod partikolari għaliex tidentifika l-karatteristiċi ta' dokumenti ġenwini u l-mod ta' kif qed jista' jidentifika il-frodi fid-dokumenti. Affarijiet prattiċi. Manna lebda vaketta maġika, lebda formula maġika unek sabiex nevitaw il-frodi. U l-azzjoni li tittieħed biex jiġi evitat il-frodi tista' tkun limitata minħabba l-ħtieġa illi nevitaw illi niksru id-dritt għal-familja u l-ħajja familjari renju niġit misuba ħatja xitta snin ilu għalek aħna biddinna liġi domestika biex aħna inkunu f'konformità ma l-CHR, il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Aħna naħsbu li din l-azzjoni preventiva mhijiex perfetta. Miżuri ta' sanzjoni u miżuri preventivi jeżistu u irrendu jekk ta' bilħaq ikunu monija bis-sorsi, bir rizorsi meħtieġa, iżda jena ma nistax ngħid u ma stax ngħid li dawn huma perfetti. X'inhuma s-suġġetti attwali tal-ICCAs, tal-ICCC? Sewċ affarijiet l-ewwel neċ ġovja, Aħna attivi sabiex nipruvaw nevitaw il-frodi tal-identità, mod partikolari il-ġis tal-attività tagħna huwa li aħna nivverifikaw il-validità tal-dokumentazzjoni barranija. Mod partikolari il-suġġett tal-ħidma tagħna huwa dak il inħolqu sistema tal-informatika illi tkun tista' tagħmel dawk l-affarijiet illi ser titkellem li eh, tkellmet dwarhom il-kelima ta' qabli U hemmhekk jenna xinna naqdu azzjoni sabiex nevitaw il-frodi u azzjoni li tgħin fil-movement ħieles ta' ċittadini għaliex is-sistema ta' fuq il-kompjuter tipproduċi dokument firma elettronika u d-diem irreġistrar fi Slovenja u fl skozja U sistema bħal din hija inqas vulnerabbli, inqas suscettibbli għal frodi minn dokument li ma nafux minn fejn ġejn minn fejn ġej u seta' ġi falsifikat. U għalek il-sistema tal-kompjuter tejn li jġevitat il-frodi u kol tejn li kunem tarif dwar l-istat ċivili kif qalet eh, Dr. El Antonio. Forsi nistan nirreklama xiftit il-CIC u l-ħidma aktar reklami, aktar promozzjoni għalix eh, il-kelima ta' qabli li jena għatman tqajt maħħa u ma xaħamtix diġa, diġà kelment dwar dan u għenitni f'dan ir-rigward. Aħna għandna ħafna esperjenza u livell eh, tarfin espert fil-istat ċivili U ħaġa sabiħa illi naraw il-Green Paper li ħarġet l-Unjoni Ewropea f'Diċembru ta' sentejlu dwar l-istat ċivili. Aħna nistaw nidentifikaw frodi modi ġodda ta' frodi u nidentifikaw modi sabiex nieħdu miżuri biex niġildu dan il-frodi. Il-frodi tinbidel minn żmien għal żmien u anke l-miżuri illi jissemmew fil-paper jinbidlu minn żmien għal żmien u jista' jkun li jista' saru antikwati. Jiena nisħaq dwar l-importanza tal-pjattaforma eh, tal-IT, tal-computer illi kont għandni kemm nitkellem. Għadni kemm nitkellem dwarha u jien nixtieq ngħid illi aħna ħloqna ħafna, mhux kollu, ma ħafna mill-qafas prattiku illi jista' jgħin il-moviment ħieles tal-persuni u jgħin sabiex jiġi evitat il-frodi. Dak li huwa meħtieġ senatur hija rrieda politika sabiex nelbu ħut mill-ostakli illi Dr. Eli Antonio saħ dwarhom u kol li natu ftit aktar seta l-ħidma ta' reġistrars ċivili u kol gvernijiet fl-Unjoni Ewropea sabiex ikunu jistaw jevitaw il-frodi u kol jislu kazijiet ta' frodi u dim il-qorti grazzi u nittama li ma dejaqtom dejaqtkom xafna Grazzi, kelle prezentazzjoni affaxxinanti. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għal mod ta' kif fil-bidu fl-aħħar tal-prezentazzjoni intom fakkartuna meta diskutajtu kwistjoni ta' frodi illi bħala reġistraturi ċivili fl-organizzazzjoni ta'kom edin tippruvaw tibbilanċaw iż-żewġ affarijiet tħassib dwar il-frodi u kol illi tippermettu li kunem moviment ħieles dan huwa punt tassew importanti għalina l kol Għanna Nisiltu minn din il-laqa. Dan huwa marbut, dan kien marbut mal-prezentazzjoni ta' Dr. Eli Antonio u l-identifikazzjoni pozittiva tiegħek illi hemm din il-pjattaforma tal-kompjuter illi qed tiġi żviluppata tinsab hemmhekk forsi diġà qed tiġi użata sabiex insibu tarf ta' dawn il-problemi Umbat inti konkludejt din is-sejħa rrida politika kważi wasalna. Iser ikun faċli illi naslu bil-mod il-mod. Il-pjattaforma tal-kompjuter eh, jekk tippermetti li l-inwieġeb għal mistoqsija tiegħek hija fl-aħħar stadji tagħha eh, fl-verifikar din ġiet kofinanzjata mill-Unjoni Ewropea u aħna tassew rikonoxxenti għal fondi illi rċevejna. Grazzi tassew. Jina zgur li hemm mistoqsijiet minnħata l-oħrajn, imma ejja issa ngħaddu għall-aħħar kellim tagħna dwar din is sessjoni eh, Dr. Boġana Zadrevek illi ser titkellem dwar l-istat ċivili tad dokumenti sfidi għal reġistraturi ċivili sabiex jevitaw problemi illi jirriżultaw mill-lakuni ġuridiċi. Ladies and gentlemen, I'm very grateful for the opportunity to present you the... Grazie, signori, grazie tal-opportunità sabiex nippreżenta l-problemi fis-settur ta' stat ċivili u l-ħruġ ta' dokumenti ta' stat ċivili jiena ġejja mit-tieni l-ikbar belt fi Slovenja, jiena naħdem fis-settur amministrattiv ta' Mariborg u jina li naħdem għal 25 sena. Jiena nista' ngħidilkom illi jiena dawn il-problemi fi dan is-settur nafhom l-Unjoni Ewropea hija sinonima għal soċjetà moderna iżda mhux fis-settur ta' status personali. Id-differenzi fir-regolament ta' stat personali fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma aktar għaw ma gbar minn 20 ilu. Iċ-ċittadini jiltaqgħu ma' diffikultajiet kbar meta huma jiġu biex jissettiljaw l-istatus ċivili tagħhom. Regoli nazzjonali differenti dwar l-istat ċivili iwaslu għal diskriminazzjoni u jxeklu il-moviment ħieles ta' persuni fl-Unjoni Ewropea u koll l-implementazzjoni tal-drittijiet ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea għal libertà tal-moviment u residenza fi stati tal-Unjoni Ewropea, leġislazzjonijiet differenti, modi differenti ta' kif wieħed eh, jibdel l-istat ċivili, modi differenti ta' establishment, u relazzjonijiet reċiproċi differenti, modi differenti ta' reġistrar ta' stat ċivili u dokumenti ċivili dawn huma ftit mill-ostakli illi iċ-ċittadini Ewropej iridu jiffaċċaw kuljum. Dawn huma eżempji li jindikaw kemm huma ta' xkil. Smijiet fl-istati membri, per eżempju, dokumentazzjoni tal-istess persuna persuna tibdel l-ewwel isem tiegħu jew kun jom fi stat membru iżda huwa ma jistax e, jimpon il-bidla fi stat membru ieħor. Status ċivili huwa differenti minn stat membru għal ieħor. Persuna li qed tgħix f'unjoni ċivili jew e, fi żwieġ tal-istess sess fi stat membru partikolari imma fi stat ieħor huwa dikjarat bħala e, single sabiex wieħed jiżewweġ individwi jridu jresqu dokumenti differenti fi stati membri differenti. Dan jinkludi xi dokumenti e, illi ċertu stati membri laqas biss joħorġuhom. Stati membri li ma affirmawx tejjemiet reċiproċi dwar l-tneħħija tal-ħtieġa ta' legalizzazzjoni tad dokumenti jeħtieġu illi kollhom siltiet illi jinħarġu minn forums internazzjonali jew siltiet illi ma nħarġux permessi partikolari. Il-skambju ta' data isir minn diplomatiċi u dan jieħu ħafna ħin. Sati membri li ma firmawx temiet bilaterali dwar il-skambju ta' data ma jinnotifikawx l surxin dwar bidliet fl-istat ċivili eh, ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fit-territorju tagħhom. Stati membri u istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom jimmiraw sabiex inneħħu il-problemi marbuta ma' rikonoxximent tal-istat ċivili tal-individwi. Aħna rridu nżomm qudiem għajnejna illi eh, l-unifikazzjoni f'rigward tal-istat ċivili, l-istati membri hija ħaġa tajba l-proċess tal-unifikazzjoni ta' regolamenti nazzjonali fl-istati membri tista' tkun proċedura twila ma' dana kollu il-problemi fis-settur tal-bidla u l-reġistrar tal-istat ċivili eh, il-problemi qegħdin narawhom il qed jiżdiedu l-istituzzjonijiet jekk iridu li jisibu taf ta' dawn il-problemi għall-inqas mod parzjali jridu jaġixxu mill-aktar fis possibbli, Iridu jadottaw xi miżuri sabiex għall-inqas innaqsu is-sitwazzjoni attwali. Dan għandu jinkludi dan li ġej il-miżuri ser ngħidhom f'termini ta' kemm huma fattibbli l-eliminazzjoni tal-ħtieġa għal dokumenti insinuati maħruġa fl-istati membri, l-istati membri jistaw jimplementaw din il-miżura biftejim reċiproku waħdu skambju dirett tal-informazzjoni dwar it-tibdil fl-istat ċivili lil pajjiż li fih il-persuna bidlet l-istat ċivili tagħha kieku jissottometti lil pajjiż fejn il-persuna tkun twildet u li tiegħu tkun ċittadin. Din il-miżura tista' wkoll tiġi implementata relattivament malajr, tirrikjedi biss ftehim bejn l-istati membri. L-iskambju dirett ta' dejta bejn il-korpi li jżommu rekord tal-istat ċivili tal-individwi fl-istati membri individuali l-introduzzjoni ta' forma unifikata għal reġistrazzjoni ta' tibdil fl-istat ċivili. Alternativa partikolari tkun illi indaħlu formula illi tkun tinkludi data bil-lingwa nazzjonali tal-pajis li jkun ħareġ id-dokument u bl-Ingliż. Ir-rikonoxximent tal-ismijiet, ismijiet u kunjomijiet li ċ-ċittadini tal-Unjoni jiksbu fi stat membru ieħor l-armonizzazzjoni tal karatri alfabetiċi użati fir reġistrazzjoni tal-istati ċivili. Għalġejjeni l-introduzzjoni ta' reġistru Ewropew tal-istat ċivili ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea illi fih l-istati membri idaħlu id-data bażika dwar bidliet u r rikonoxximent ta' stat ċivili illi l-individwi jkunu kizbu jew igawdu fi stat membru. Dan jkun jistgħu gawdu minnu fl-istati membri kollha. Sfortunatament l-Unjoni Ewropea m'għandix il-kompetenza li tirregola l-qasam tal-istat ċivili. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jiltaqgħu ma' problemi kbar minħabba lakuna legali f'dan il-qasam, soluzzjoni waħda tkun it-trasferiment tal-kompetenza biex jiġi regolat dan il-qasam mill-istati membri għall-għant istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament l-Unjoni Ewropea għandha segwi il-modell ta' dawk il-pajjiżi li jirregolaw il-qasam tal-istat ċivili b'mod liberali u miftuħ u josservaw it-tibdil fl-istil ta' ħajja u l-mod kif tiffunzjona is-soċjetà. Pala reġistrara aħna nilqaw l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea marbuta mal-settiljar tal-stat ċivili. L-Qorti tal-Ġustizzja diġa saħ l-importanza tal-ugwaljanza tal-istat ċivili tal-ċittadini fl-istati membri kollha l-unifikazzjoni u l-organizzazzjoni libera ta' regoli nazzjonali fis-settur ta' stat ċivili huma importanti minħabba l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali ta' ċittadini kif ukoll l-implementazzjoni ta' drittijiet illi ġejjin e, miċ-ċittadinanza Ewropea. Li huma marbuta maċ-ċittadinanza Ewropea, għalhekk aħna nappoġġaw kull sforz bi kriminata tal-Unjoni Ewropea illi ttejjeb is-sitwazzjoni f'dan is-settur u aħna lesti illi nikkoperaw u ngħinu bl-aħjar mod illi nistgħu. Apparti l-unifikazzjoni li hija meħtieġa b'mod urġenti jiena nixtieq insemmi wkoll dan li ġej ħtieġa urġenti illi ikonna rikonoxximent reċiproku ta' dokumenti illi jinħarġu fl-istati membri minnajr l-ħtieġa ta' traduzzjoni u kol ħtieġa ta' skambju dirett ta' dokumenti ta' stat ċivili fost l-istati membri. Dan il-mod biss diġa nistaw nissemplifikaw il-proċeduri involuti dan nistgħu nagħmlu għall-maġġoranza taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkun ta' pjaċir l-Assoċjazzjoni Ewropea ta' Reġistrara illi jaqtejn floti ta' tarif dwar il-proċeduri fis-settur ta' stat ċivili illi l-Unjoni Ewropea ser ikollha bżonn sabiex tlesti proposti ħalli issolvi il-problemi li ġew imresqa f'dan id-dokument. Grazzi. Uh, thank you very much, Dr. Zadrovek. I, uh, again... Grazie ħafna, prezentazzjoni eccellenti oħra, tant tikkomplimenta il-prezentazzjonijiet il li kena qabel minn kollegi oħra nilqa l-enfasi tiegħek dwar il-ħruġ ta' ta' unifikazzjoni għaqda fil-status ċivili. U fil-fatt, eh, nibda eh, inkun imħazba xifisser li tkun eh, stat membru ma jistax ikonna territorju komuni li taqbel ma l-identità tal-persuni bħala popli u l-esperti diġa tawna ħafna soluzzjonijiet għal problemi. U jiena nkun kontenta ħafna li neħu xi kommenti jew mistoqsijiet minn għandkom forsi t-identifikaw eh, problemi oħra, zgur li għandhom soluzzjonijiet oħra. Jena ek senati l-kelma lilkom, identifikaw lilkom infuskom, jikjoġbok kumbat bat ikonna il kommentjon u l-mistoqsija tijak. I, I, I understand is that there's a member of the Europe. Nifem illi membru tal-Kommissjoni Ewropea illi jixtieq jitkellem. Tixtieq titkellem grazzi ħafna jiena salasta majnan jiena immexxi il-unit tal-unit eh, fil-Ġustizzja fil-Kommissjoni nixtieq nirringrazzja l-kellima kollha l-ewwel net il-Kumitat tal-Juri li organizza dan din il-ġurnata li tant kienet fiha idea tal-lina u proposti għal soluzzjonijiet. Nixtieq nirringrazzja l-kellima wkoll għal kwistjonijiet iżi speċifiċi um, illi smajna f'dan l-aħħar sessjoni stajna da, studjajna dawn il-kwistjonijiet il u kif intkom qed tistudjaw dwar il-status il ċivili. Il-pass li jmiss issa għandna l-arfin, il-pass li jmiss huwa modi fattibli tekniċi iżda anki politiċi għafas legali fl-Unjoni Ewropea għabbażi ta' trattati Il-Kummissjoni qed taħdem ma bażi tal-programma ta' Stokkolma u l-pjantazzjoni ta' Stokkolma dina tinkludi tħejjija l-inizjattivi legali li għandhom xaqsmu mal-oċja tal-dokumenti pubbliċi u formalitajiet amministrativi fir tal-kwistjonijiet li semmew fil-fatt mis-Sinjur Antonio u anki It-tieni inizjattiva li għandha x'taqsam mal-arfin u l-effetti ta' dokumenti tal-istatus ċivili dwar dawn it-tnejn aħna eh, għamilna konsultazzjoni mal-pubbliku fl-2010 l-2011. U xogħol għadu għaddej. Jiena ħadd punt illi kien interessanti ħafna illi issemma li l-Unjoni għandha tiffunzjona iżda għandha tiffunzjona fuq il-livell ta' tal-aspet li zit liberali tal istati membri, għax aħna fil-fat Unjoni ta' 27 Stat membru u kull kull wieħed minnhom għażel il-livell tagħhom dak li jistgħu joffru lill-ċittadini. L-Unjoni għalhekk issa għandha ssib mod biex jaqblu dan il-27 jew għalmenu jkonna maġġoranza suffiċenti għabbażi ta' trattati. Għalija l-importanti hawnhekk huwa li nsibu denominaturi in komuni illi jistaw joffru soluzzjoni. Dina tiffaċilita l-libertà tal-moviment Um, tal-ċittadini li diskutejna il-lum fil-konsultazzjoni mal-publiku li għamilna provajna nikzbu l-opinjoni ta' kullħat u nirringrazzja lilkom illi għal dak li jettu illum u nirringrazzja għal Juri għal darboħra li bekk ksibna feedback għal dan il-xol kollu li jett namlu specialment fil-rigward tal-istatus ċivili. Grazzi. Grazzi. Grazzi għal komment essentif tiegħek. zgur li l-kelima tana jixtiequ jwieġbu. L-ewwel net minn għandek jogħġbok. Sinjura. Jiena nippreferi nagħmel proposta. Fir-rigward tal-arfin reċiproka tal-atti tal-istati membri jina qed nibbażi dan fuq l-opinjoni, eh, fuq l-esperienza personali tiegħi jiena ħdimt f'diversi pajjiżi Ewropej. Eh, eh, per eżempju, jiena Ġermaniża ngħix fl-Olanda u nixtieq nikseb kopja tal- ċertifikat ta' twelid tiegħi. Jiena nmur f'Ġermanja biex nikseb iċ-ċertifikat u jagħtuni traduzzjoni fit-tliet lingwi li żied mitkellma fl-Ewropa l inglis il-Franċis u l-Ġermanis. Dan huwa eżempju wieħed dik traduzzjoni hija bil-miktub u għandek bżonna jekk tixtieq tuża dokument fl-Olanda. Jiena inħallas miżata għal traduzzjoni għax traduzzjoni hija waħda uffiċjali mill-Istitut Ġermaniż bekk nifranka l-ħin għax għandi traduzzjoni diġa eh, naddija li għalih u nista nirreġistra jew niffajlja dan din traduzzjoni mal-uffiċċju mal Post fl-Olanda. Grazzi, grazzi għal komment tijak. Għaw xie kommenti oħra, jkħarġbak jew mistoqsijiet oħra? Iva, emmek wara, grazzi ħafna. Jina sen kompli bil-Franċis. Jina nimis Osija, qosija Diġa semmejna dan il-punt. Jek, jek se, se namlu progress fil-Unjoni Ewropea, inti, sinjura, eh, saħħaħt illi għanna bżon nsibu identità Ewropea U għalhekk m'hemmx bżonn illi nidentifikaw x'inija eh, l-identità Ewropea fl-istadju illi wasanna għalija illu għalih illum u rridu iżjed Ewropa. Għanna bżonn noħorġu u nidbedu mill-focus fuq il-, il il-moviment ħieles u iżjed inħarsu lejn il-proġett politiku nistgħu nissuġġerixxu l-identità tal-Unjoni Ewropea li għandha tkun waħda ta' diversità kulturali diversità fil-familja varja, li familji varji li sa' jkollok. Għal um, xej tipprova tabel kollox uniformi biex ikollok iżjed eh, libertà fil-moviment għandek tappoġġa id-diversità u tappoġġa u tibni il-proġett politiku madwar id-diversità. Jina interessat li nisma il-tweġiba minn għandek. Mela jina s-neġa l-ura għal-personi li għanna unek fuq il-bord tana biex komment biex tatu komment eh, ta'kom dwar dak li smajtu mela wieħed wara li ieħor forsi bekk eh, nikonkludu. Però jien għandi kumment għal eh, kellim għall-aħar kellim. Forsi Di kienet waħda filosofika, eh, mistoqsija filosofika u għana nħarsu li dan il-punt iżda eh, nistaw nibdew minnem jew nibdew minn realtajiet prattiċi li waslunna semmek iżda irridu naslu għal rezoluzzjonijiet biex intejbu intejbu um, il-situazzjoni prezenti biex nkunu f-situazzjoni aħjar. Grazzi ħafna mela biex imwieġeb li tliet persuni li tkellmu. Għal-kollega tagħna u l-Kommissjoni li qed eh, nipprovaw naħdmu bil-viċin eh, magħha jiena ninkoraġixxi l-Kummissjoni fi xogħol tagħha jidirli li d destin tiegħu huwa li jikseb it-titjib illi referejna eh, għalija hawnhekk. Naħseb li l-kollegi sabu li fil-fat il-situazzjoni hija komplikata ħafna biex insibu mod pratiku biex nimxu l-qoddim għanna dejat iżda biex insibu soluzzjonijiet pratiċi u iżjed diffiċli u <laughs> jew żmien jina ninkoraġġixxi l komissjoni biex tibqa soda għax jaqbel u frigwar tal-ICCS u anki għanna ħafna esperti fil-fat. Nasab illi il-sinjur minn Parigi fil-fat identifika il difikulta il illi għanna qoddimna xinija l-identità Ewropea? Eh, suġġett filosofiku nasab li il prim Ministru tal-Renju Unit aktar ġili għal xi ħaġa dwar dan il-lum u jiena minix se nitħollu fl-alqa il-sinjur minn min, eh, Pariġi refera għal diversità kulturali, eh, diversità kulturali li jiena mill skozja minn naħa ta' fuq tal-Ewropa niċċelebra u naħseb li huwa daqshekk importanti li fil-fatt limita il-politiċi tagħna milli jiksbu Eh, mod eh, mod komuni biex jimxu l-qoddim il-Franċiżi minħabba l-kultura, raġunijiet tal-kulturali tagħhom iħobbu l-konvenzjoni dwarhom eh, tagħhom tal- tal-ismijiet tagħhom. Id-diversità kulturali din id-diversità kulturali fil-fatt tmur ma taqbilx ma' sistema li l-esperti tagħna qed jappoġġaw. Għal sinjura Ġermaniża li tajx fil-Belġu u nsejt it-tielet nazzjonalità tagħha, Iva tat um, eżempju tajjeb ħafna ta' titji pratiku li nkiseb minn Awtorità Nazzjonali bħal Dottor Antonio Al l-ICCS sviluppat multilinguali, multi eh, ċertifikat multilingwali li illi hija f'konvenzjoni li ġiet firmata minn 20 pajjiż u pajjiż eh, membri u non membri tal-ICCS iżda dawk huma biss 20 pajjiż jista' jkun hemm iżjed li jiffirmaw ukoll u l-eżempju kif intqal mill-kollega Ġermaniża tagħna eh, l-esperjenza tiegħu tista' eh, numru ikbar ta' ċittadini Ewropej jistgħu jgħaddu minna. Iżda jiena minni xed ngħid li qed nitkellem għal kollegi għal żewġ kollegi tiegħi. Hawnhekk, grazzi ħafna brillanti Dr. Zersavik eh, titkellem. Nishtiq bisnajt li jena naf l-ideja tiegħi jista' jmorru iżjed li len minn dan iżda naf ukoll li ħafna persuni ma jgħixux fil- fil-pajizi li huma ċittadini nazzjonali tagħhom fil-fatt u għalhekk il għaliex ma nix nippermettuhom jgħixu kif jixtiequ huma. Il għaliex il-pajjiżi jsomu ma' tradizzjonijiet tagħhom fir-rigward tal-familja u relazzjonijiet differenti u relazzjonijiet bejn żewġ persuni il għaliex hija daqshekk importanti tradizzjoni il għaliex il-pajjiżi ma jissograwx jippermettu l-liġijiet li jkunu iżjed flessibbli biex jippermettu l-persuni jħobbu kif jixtiequ max il-pajjiżi mhumiex se jitilfu xi ħaġa hawnhekk huma se jitilfu ebda seta' b'dan il-mod L-Unjoni Ewropea se jkollha tagħmel xi ħaġa għax il-problemi huma reali. U xi ftit mill-problemi jistgħu jissolvu mod faċli ħafna fl-opinjoni tiegħi, grazzi ħafna. Jiena naqbel mija fil- fil-mija u nasab li t-tradizzjoni għandha tkun ħaġa ħajja. Mela, Dr. Eli Antonio Ikerġ Baptista eh, eh, tatina komment finali. Tlet kommenti finali. Grazzi, jina ma nistax naqbel iżjed ma' Sur McNeven li għal li soluzzjoniet jeżistu. Palissa hija biss il-rida eh, politika biex jimplementaw dan. It-tieni punt biex inwieġa pal żewġ kelima ta' qabli iva hemm tensjoni għal waħda mill-idejat filosofiċi iżda fl-istess waqt hemm problemi prattiċi ħafna. Mill-banda l-waħda jista' jkollna dibattitu fil-rigward ta' diversità u identità Ewropea iżda fl-istess waqt dak li jgħod fir-realtà għal kull wieħed minna ċittadini Ewropej u dak li irridu nivvjaġġaw biex niksbu ċertifikat tal-twelid tagħna jew jekk nistgħux fil-fatt niżewġu jew ikonna aċċess għal benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Meta nagħmlu l eh, leġislazzjoni għandna eh, m'għandniex ninsew li għandna nsolvu l-problemi. Pal komment finali, id-dibattitu bejn l-identità Ewropea kontra eh, l-identità nazzjonali huwa dibattitu importanti, iżda forsi jiena naħseb li għanna naħsbu dwar valuri dwar mhux biss identità iżda toleranza u l-arfin ta', ta diversità. Dana ma jfissirx l-unifikazzjoni iżda biss l-arfin. Grazzi jiena sen, sen lura, sen qot lura mill-li nati jizjet kommenti għal-kem dan id-dibattitu tantu interessanti Eh, spiċajna kmini fil-fat naħseb li bekk kolħat ikun eh, kontent li nikonkludu għawnek nishtiq nirringrazzja l-kellima tagħna għal din is-sessjoni u l-impen F'dan ir-rigward, grazzi.